Verehrte Kollegen und Kollegen, ich möchte. Es ist Kollege jena nishti eh, illi niftaħ ismiħ nilqakom il-koll fosna u b'mod speċjali nishti illi nilqa fosna lil eh, dr Tonio Borch U issa nishti illi nitkellem ftit dwar il-proċedura ħalli il-kol kemm intom tkunu tafu eżattament kif huwa maħsub illi jimxi dan ismi għandna tliet sigħat ċans l-ewwel nisimgħu lil Dr. Borg ħalli jkun jista' jagħmel l-istqarrija tiegħu u mbagħad ħajkonna 155 minuta ddedikata għall mistoqsijiet lil Dr. Borg U dawn il-155 minuta huma mqasmin f'bosta partijiet differenti. Ħajkorna 10 kontribuzzjoni daqxejn, itwal 16 daqxejn iqsar fil-fatt. Umbat ħajkorna fil-fat kontribuzzjonijiet minnaħa tal limko għanna seba mistoqsijiet daqxejn twal u seba mistoqsijiet osra, umbat bat ikonna starrija minnaħa tal rappresentat tal-kumitat illi nixtieq nilqgħu hawnhekk ukoll fostna. it tilet it-tielet kumitat li għati jipparteċipa f'dan is-sħiħ huwa il-Kumitat Agrikolu u koll niddedikaw l-15 minuta għal kontribuzzjonijiet u mistaqsijiet minnaħat dan il-dokument, minnaħat dan il kumitat Aħna ħajkonna u kol il-minuta għal-mistoqsija, żewġ minuti kollu ċans il-kandidat sabiex iwieġeb u mbagħad ikun hemm minuta sabiex il-persuna taġġa mistoqsija u l-mistoqsijiet osra ħajkonna tlet minuti għal-mistoqsija u eh, minuta u nofs għal-mistoqsija u tlet zewġ minuti u nofs għal-tweġiba. Jiena nixtieq illi fil-fatt illum nfakru l-ġurnata illi aħna rridu nkunu ġentili ma' xurxin, rridu noqdu attenti ħalli il-kol kemm aħna naraw illi nigarantixxu li konna smieħ ġust. Mela għalina f'dan il-Kumitat tal-Ambjent u għal ħaddieħor ukoll dan kien xi ħaġa li ġrat ta' malajx millu malada din il-bidla tal-Kummissarju. U jina nittama u koll li nkunu nistaw nisseparaw il-kwistjoni li ġrat fil-kas tal- Kummissarju kanna qabel minn dan ismiħ partikolari. Ħallibek aħna jkollna sistema ta' mistoqsijiet u tweġibiet li taħdem tajjeb u timxi tajjeb. Mela nistgħu nibdew bil-sessjoni tagħna u nixtieq illi nistiden lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Malta l-Sur Tonio Borg, il-Dr. Tonio Borġ sabiex jitkellem għal 10 minuti u jagħmel l-istqarrija tiegħu tal-bidu. U jiena nixtieq illi nitlob lilkom il-koll, eżis, sinjuri Jiena mhux għal xejn għattilkom li l-lum n niċċelebraw il-ġurnata dedikata għal ġentilezza. Importanti illi l-kol kemm intom postkom, podġu bil eda ġibu sew u illi fiskiet aħna mmexxu dan ismih ħalli bekk Dr. Borġ ikun jista' jibda bl-isqarrija tiegħu. Jekk jogħġbok, Sur Dr. Borg. Thank you, Mr. Chairman, for your care. Grazzi ħafna u koll, Sir President, tal-kommenti tijak. Membri onorevoli, huwa unur kbir illi jiena jgħatawek fostkom illum f'dan il-bini, f'din l-istituzzjoni, sabiex ikonna skambju ta' opinjonijiet ma' membri ta' din l-istituzzjoni bħala kandidat u illi jekk intom truni u ta' provaw il-ħatra tiegħi għanku responsabli responsabbli għas-saħħa u għall-politika tal-konsumatur. Dan il-portfolio jirrappreżenta dak li jiena nsejjaħlu bl-Ingliż Europe on the Ground, l-Ewropa li hija aktar fil-kuntatt maċ-ċittadini u anka naħseb nistansi jaħlu l-portfolio ta' ċittadini minħabba li ikopri il-kwistjoni li jaffetwaw l-ċittadini tagħna ta' kuljum. Jina illi membru parlamentarju għal dawn l-aħħar 20 sena u membru fl-eżekuttiv Malta f'dawn l-aħħar għal dawn l-aħħar 14 sena u anka kont ministru l-responsabli għal-affarijiet Ewropej. U jekk jiena ninħatar, żgur illi ħanuża l-esperjenza tiegħi għal benefiċċju taċ ċittadini Ewropej. Jiena Zgur il-relazzjoni tijaj ma'kom ħatkun wahda ta' kooperazzjoni sħiħa, mux biss minħabba il-rwol deċisiv tal-parlament fil-leġizlazzjoni, iżda minħabba li jena naħseb li dinja l-aħjar ħaġa li nista' nagħmel. Jiena ħan nipprova nagħmel minn kollox ħalli dan il-kanal li nħżommu miftuħ mingħajr xkiel u nkun onest magħkom u sinċir magħkom, mhux inwedkom affarijiet li ma nistax nilħaqhom iżda illi nwedkom illi nipprova nagħmel dak kollu li nista' u nipprova nilħaq dak kollu li nista' nilħaq. Jiena ħankun dipendenti, ħankun oġġettiv, iżda l-ewwel qabel kollox ħankun Ewropew. Jiena dedikajt ħafna mill-ħajja politika tiegħi matul dawn l-aħħar 30 sena sabiex Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Għalfejn għamiltu dan minħabba li jiena nemmen u verament inħares l-valuri Ewropej. Verament inħossni onorat illi rċivejt l-appoċ ta' żewġ partiti politiċi li huma rappreżentati fil-Parlament Malti illi fit-tradizzjoni Maltija nista' ngħid li miex xi ħaġa daqshekk faċli. Jiena fil-fatt għal mandat tiegħi niprofa namel minn kollox li nati l-pazjenti l-konsumaturi dak li nansejħilhom it-tlet ċejjiet. Illi jina nizgura li kunem kontinuità, illi nerġa nibni il-fiduċja ta' ċittadini, u anka illi niddedika impens sabiex ix-xogħol l-imbeda jitkompla u jintem jiena nixtieq ukoll ma mal-impenn li ttieħed mill-Kummissjoni li għandna bħalissa mal-Kulleġġ tal-Kummissarji fil-bidu tal-mandat. L-inizjattivi prinċipali li ttieħdu il-riżoluzzjoni Rizoluzzjoni online kif ukoll alternattiva, it teddit transkonfinali dak l-għandu xaqsam saħħa u it-tamir mediku illi diġà beda fil-proċess ta' kodeċizjoni, aħna rridu naraw li daw ikunu adottati. L-ambizzjoni hija illi aħna nerġgħu nħeġġu il-fiduċja taċ-ċittadini u tal-pubbliku tagħna u anke naraw illi aħna jkollna fiduċja u ukoll taċ ċittadini għat tfassil tal-politika. U dan xi jfisser? għal loqsma politiċi kollha kamuma. fil qasam tas saħħa il-priorità numru wieħed tiegħi hija li aħna nirpreżentaw proposta ambizzjuża ħafna fuq il-prodotti tat-tabak. It-tipib huwa l-ikbar kawża ta' mewt qabel żmien. 95% tal-dawk li pejpu jibdew ipejpu qabel ma jkollhom 25 sena u 70% qabel 18 sena, jiena fil-fat l sigaret tiegħi spejbtu meta kelli 16-il sena. Jiena ħa noħreġ bi proposta ambizjuża ħafna sabiex nagħmlu reviżjoni ta' direttiva tal-prodotti tat-tabak. Proposta illi ħad tipprovdi għal suq interni li jaħdem tajjeb livelloli ta' protezzjoni tas-saħħa, proposta li nittama li tissotisfa l-aspirazzjoni ta' ċittadini Ewropej jiena nittama illi nista' sera fuqkom ħalli aħna nkunu nistgħu intemmu ix xogħol tagħna. It-tieni priorità tiegħi hija li ntejjeb is-sitwazzjoni tal-pazjenti fl-Unjoni Ewropea billi ngħin lill istati membri fl-isforzi tagħhom sabiex jadattaw għall-isfidi tal-mart kroniku u tal-problemi ta' eta aktar matura fil-kontest ta' dawn restrizzjonijiet fiskali u ekonomiċi. Il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem tiggarantixxi lil kulħadd id-dritt għall-aċċess għall kura tas-saħħa. Jiena nixtieq illi nappoġġa lill istati membri sabiex intejjeb l-effiċenza tal-kura tas-saħħa u nesplojta Eh, l-istrumenti kollha illi jeżistu. Jiena nirrispetta wkoll il-kompetenza nazzjonali primarja tal-Istati membri kollha, però jiena konvint illi għandna ħafna x'nitalmu milli naqdu flimkien ir-riżorsi li għandna. Is-saħħa, l-kura tas-saħħa u investiment mhux biss spiża, iżda jiena naħseb illi dan huwa valur fih innifsu u mhuwiex biss xi ħaġa li hija addizzjonali jew nkella komplementari għall konsiderazzjoni toħrajn. Sur President, permetti li san kompli bil-Malti. Li hija l-unika lingwa semitika li hija lingwa fiċċar tal-Unjoni Ewropea. Dwar il-politika tal-konsumatur, nixtieq niżgurakom il jekk tikkonfermawni bħala kummissarju, biħsib nħares it-tradizzjoni u bħal dawk li ġew qabli inkun jienu ukoll paladin tal-konsumatur. Il-prinċipju li jgwidani għandu jkun li nsaħħu u li inħadmu il-qafas legali li għanna sabiex id-drittijiet tal-konsumatur jisiru realtà fis-suq uniku kollu kemmu u sabiex l-interessi tal-konsumaturi jkunu riflessi fil-politika kollha tal-Unjoni Ewropea. Is-suq uniku għandu jipprovdi benefiċċji lill konsumaturi kollha billi nsaħħu l-fiduċja tal-konsumaturi fis-suq uniku inkunu qegħdin nreġġaw lill-Unjoni Ewropea lura lejn ekonomija sikkita u b'saħħitha. It-ħassib ewlieni tal-konsumaturi hi s-sigurtà. Salbitu tas-sena d-dieħla flimkien mal-Viċi President Tajani inkun ippreżentajt pakkett leġislattiv dwar is-sigurtà tal-prodotti u s-sorveljanza tas-swieq. Dan għandu jservi biex jissimplifika ir-regoli attwali u jtejjeb is-sorveljanza u l-infurzar. Dan il-pakket għandu jesprimi il-fat sempliċi li s-sigurtà m'għandix tiswilna il-kompetitività. Bil-maqlub, il sigurtà investiment fil-kompetitività bil unjoni Ewropea tibqa ħares il-primat mondjali tagħha fis-sigurtà tal-prodotti u tas-servizzi. Jekk tikkonfermawni bħala kummissarju, inizjattiva leġislattiva kruċjali oħra li nkun nista nippreżenta fl-imkien mal-Kummissarju Barnier i l-inizjattiva dwar il-kontijiet tal-bank. Immirata biex tiżgura li l-konsumaturi ikunu jistaw jiksbu informazzjoni b'mod trasparenti u li effettivament jkunu jistaw jaqilbu minn kont għall-ieħor. I shall now switch back to the English language, Mr. Chairman. Issa ħanerġa' nitkellem bil-Malti, Sur President, membri onorevoli fil-qasam uh, tal-Likel Nafu l-Unjoni Ewropea nixxila tilħaq ħafna affarijiet u ħafna riżultati tajbin. Aħna nistgħu nkunu kburin bil-fatt li nixxina nilqu l-ola livell ta' sigurtà fil-prodotti tal-ikel fid-dinja. Ibbażati nibbażaw u bbażajna ruħna wkoll fuq l-ola standards xjentifiċi. Ix-xjenza ħad tkun il-gwida tiegħi meta aħna nieħdu deċiżjoni diffiċli. Importanti li dejjem napplikaw bl-aħjar mod u nifurzaw ir-regoli li diġà jeżistew, jeżistu. jeżistu Jiena lest illi fil-fatt nippreżenta pakketta ta' proposti fuq is-saħħa tal-kura tas-saħħa tal-pjanti, tal-annimali, iż-żriera, l-ikel u l-spejjeż fuq il-alf illi ħajkunu mfassla għal perjodu bejn is-sena 2014-2020 u l-kontrolli għal bidu tas-sena d-dieħla. U dan għandu lan li simplifika regoli faċilita u kol applikazzjoni effettiva u l-infurzar effettiv aħna wkoll rridu nippruvaw nipproponu proposta fuq il-cloning. l abizzjoni tiegħi hija illi fil-fatt nippreżenta proposta legali flimkien ma' waħda fuq il-novel food fuq prodotti tal-ikel ġodda is-sena d-dieħla. Issa nixtieq nerġa' nitkellem fuq il-kura tal-annimali Jiena naf li l-kura ta' saħħa tal-annimali wieħed mill-valuri l-iktar importanti fuq il-livell Ewropew u jiena verament insostnih dan il-valur importanti li aħna ntibu s-sitwazzjoni tal-annimali permezz tal-applikazzjoni u infurzar iktar stret tal-liġi li diġà teżisti. Azzjoni determinata kontra l-istati membri li ma jirrispettawx il- liġi illi diġa hija fisseħ żgur illi ħatkun importanti ħafna. Jiena ħan nipprova nagħmel minn kollox ħalli naraw illi ikku tkun infurzata wkoll il-liġi li diġà daħlet fisseħ dwar trasport tal-annimali. Sur Chairman, Membri onorevoli, f'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika għandna din it-tendenza li aħna nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun l-ispejjeż. Iżda li hija l-iktar fattur importanti iju huwa li niżgura li meta il-budget din jitnaqsu, qegħdin jitnaqsu bl-iktar mod li jagħmel sens, l-iktar mod intelligenti. U rridu nżommu f'moħħna wkoll li aħna rridu nħarsu dawk l-iktar huma dajfa u vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Fl-Ewropa qatt ma nistgħu nitilfu l-kumpass soċjali tagħna. Is-saħħa u l-politika tal-konsumatur huma żewġ xoqsma fejn azzjoni għandha tittieħed fuq il-livell Ewropew u aħna rridu naraw li dan ikun ta' benefiċċju ċaru tanġibli għall-konsumaturi għall-pazjenti. Jekk intom ħattuni l-fiduċja tagħkom jiena nwiedkom milli ħanamel minn kollox bl-enerġija kollha tiegħi sabiex naħdem tajjeb u nagħmel minn kollox biex anka nikkopera ma' dan l-istituzzjoni ħalli verament nissodisfa l-potenzjal ta' dawn il-politika għall europa aħjar. Grazzi. Vielen Dank, Herr Dr. Borg. Wir steigen. Grazzi ħafna, Dr. Borg. Issa jina nixtieq li nibdew bis-sessjoni ta' mistoqsijiet, nibdew bil-mistoqsijiet minnaħat tal-koordinaturi u għanna Sur Peter Lise b'mistoqsija. Grazzi ħafna. Mikrofonu għal-kellim, kjoġbu. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna lilek, Dr. Borġu Kolina, nixtieq instaqsik eh, daqsxejn iktar fid-dettal dwar il-prodotti tat tabak u direttiva dwar il-prodotti tat tabak. Ħafna drabi naraw li din kienet posposta din id-direttiva u aħna ħsibna li din id-direttiva issa mietet fuq omma. Iżda aħna nixtiequ li mill-iktar fis possibbli nerġgħu nibdew naħdmu fuq din id-direttiva u nixtieq insaqsik jekk inti għandek xi idea ta' perjodu ta' żmien meta inti ħad tipproponi terġa' din id-direttiva, jekk għandek xi punti u koll tixtieq tressaq ġodda fil-proposta u jekk aħna nistgħu x'nistennew li ħajkun hemm iktar dewmien. Grazzi ħafna jekk jogħġbok, Dr. Borġ, għandek żewġ punti sabiex twieġeb. I believe that Jiena nemmen li direttiva ta' tabak għada ma' ntemmiċ ta' bilħa ansi hija fis taħħa. tagħha. Fil-karriera politika tiegħi jiena ftit drabi wet affarijiet għal xina normalment inwiet dak li nkun nista' nagħmel għaliex normalment dak li twiet dejjem jerġa' jiġi lura lejk. Però dak li nista' ngħid u li jekk jiena niġi konfermat bħala kummissarju, l-ewwel azzjoni tiegħi tkun li nerġa' nibgħat din id-direttiva lura għal eh, konsultazzjonijiet u anki biex niksbu adozzjoni tal-proposta f'jannar. Jiena minix edha nivvinta dawn id-dati naċċek verifikajt il-fatti dati l-iskedi u jkolli najt li f'dan ir-rigward jiena ġejt imħeġġeġ u fil-fatt anki eh, tkellimt ma' Sur Barroso u allura dan li qed ngħidilkom u xi ħaġa li nistgħu naslu għalija Wa' importanti li jekk dan isseħ u jiena perswas li dan ser isseħ u intom tassistuni biex din id-direttiva eh, twassal ħsat tagħha u nkunu nistgħu eh, namlu dak li nixtiequ namlu. Ovvjament għatem il-proċess ta' eh, konfidenzjalità għaliex għadha ma ġietx approvata minnaħa tal-kulleġġ, però nista' natikom il-perspettivi tiegħi mod ġenerali ta' x'għandu jkun hemm fiha din id-direttiva. Mela l-ewwel qabel kollox nista' ngħidilkom li il-prodotti tat tabak għandhom jidru bħal prodotti tat tabak u għandhom ukoll jintamu b'dan il-mod. Din id-direttiva hija bbażata fuq artiklu 114 ta' trattat li jiggarantixxi fissu intern livell oli ta' ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem. U għalhekk aħna għandna nipproteġu wkoll iż-żgħażagħ. L-istatistika kollha turi li ta' bilħaq perċentwal oli għal dawk li pejpu għall ewwel darba jagħmlu hekk meta jkunu ta' eta żgħira. U hemm ukoll ċertu xejriet li n-nisa qed ipejpu aktar mill-irġiel. U għalhekk aħna rridu nindirizzaw din il-problema permezz li namlu prodotti ta' tabak mhux biss billi jidru verament bħala prodotti ta' tabak imma anki inqajmu kuxjenza fost iż-żgħażagħ permezz ta' kampanji. U anki naraw li ma jkunx hemm differenzi bejn ehm, anzi noħolqu differenza bejn dawk il-prodotti ta' tabak li huma ta' dannu u dawk li mhumiex. Nagħti l-kelma sellil lill-Linda McCavin. Mela inti tkellimt ħafna dwar il-fatt li tiddefendi l-valuri Ewropej mo partikolari il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bnidem, nishtek twiġibni kif aħna nistaw eh, nifmu il-pozizjoni tijak meta ċevejn ħafna mill-attività politika tijak f'Malta, specialment rigward id-drittijiet tan-nisa u l-abort. Inti mhux biss fittix li eh, tillimita il-liġi f'Malta billi ma telimina l-abort mill-Kostituzzjoni manki twaqqaf il-libertà tan nisa milli jmorru f'pajjiżi oħra biex jiksbu l-abort u jagħmlu abort. Umbagħad fuq il-kwistjoni ta' non-diskriminazzjoni ta' nies għabbażi tal-orientament sessuali tagħhom aħna rċevejna rapporti li inti kont parti minn dawk li ma jixtiqux jimplementaw il-Liġi Ewropea għal libertà ta' moviment u dan jaffetwa il-drittijiet dwar l-ugwaljanza f'Malta. Inti kont qed titkellem dwar il-protezzjoni ta' dawk li biss jixir ilhom protezzjoni Xtajdinna dwar dawn il-kommenti li għattinti u bħala kummissarju futur dwar is-saħħa tal-saħħa. Grazzi, nixtriqkom iżommu kol mal-ħin ta'kom. Mela, għandi verament mistoqsija li għandi ħafna xin wieġa palja. Mela, fuq l-abort. It-trattat huwa ċar ħafna dwarha li ta' dan jinsab fil-idejn l-istati membri jekk jippermettux l-abort jew le. Mela, bħala kummissarju Ewropew jiena ser nżomma trattati ser nimxi u kol skont il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem u anki ser nżomm ma' l-prinċipju ta' sussidjarjetà li ma jippermettix blebda mod biex il-Kommissorju jindahal eh, f'dawn id-drittijiet. Pero nixtieq nikjarifika ħaġa hawnhekk għaliex jiena ta' bilħaq għandi artiklu mill-gazzetta, rapport mill-gazzetta. 14 sena ilu, meta huma saqsewni mistoqsija ċara ħafna jekk xi ħadd għandux jippermetti persuna tila mara li tixtieq tmur l-Ingilterra biex tagħmel abort fejn hemmhekk huwa perfettament legali. U saqsewni l-mistoqsija u dan kien eh, l-1998 u ma kienu saqsewni jekk kuxetta miex ħaġa legali, illegali jekk ħatmur barra l-Ingilterra u jena ħani kwota ħanajdilkom xett. Fil-waqt li jena dikjarajt moċċar li l-nifsi kontra l-abort, jiena nikkonsidra li legalment din il-mara għamlet mamlet xejn ħażin għaliex hija sejra f'pajjiż fejn l-abort huwa legali. Liġi kriminali f'Malta hija limitata tal Malta. Ta' bilħaq jiena ġejt kritikajt għax għad dan il-kliem Pero din kienet stqarrija li qalet bħala reazzjoni tal-kummenti ta' Sur Borċ, is-sur so and so qal li saba kemm xejn stramba li qed jisma' is-sur Borċ bħala membru politiku li qed jgħid li din il-mara mamlet xejn ħażin fuq livell legali. Ġifri jena xtaqt nikjarifika din il-kwistjoni. Issa fuq l-orjentament sessuali din is-sena jina And biex infasslu liġi li għall ewwel darba ħna t-nirregolaw il-relazzjonijiet barra żwieġ minajr u anki wkoll meta jkun hemm reati kontra nies li qed jimmiraw immirati minħabba l-orjentament sesswali tagħhom qed insemmi artiklu 21. Hawnhekk għandna diskriminazzjoni fuq orjentament sesswali u dan huwa refless ukoll fil-liġi ta' Malta grazzi għal votazzjoni tiegħi fil-Parlament. Issa, kif inti ser toħloq impatt fid-deċiżjonijiet fil-kulleġġ rigward ir-riċerka fuq il-ċelluli staminali jew inkella appoġġ għal programm fuq il-pjanar tal-familja, il-saħħa tan-nisa, saħħa tan-nisa, eh, sa sesswali tan-nisa. Minuta kjoġbok. Jina ser inżomma l-programmi kollha li ġew deċiżi minna tal għal-ispiega spjega għalfejn. Dan għaliex ġdaw il-programmi diġaw ġew deċiżi Hemm il-prinċipju tal kollegjalità u pajjiżi differenti għandhom liġijiet differenti u għalhekk għandhom jiġu adottati skont il-pożizzjonijiet legali fil-pajjiż differenti li dawn ma protetti mit-trattati. Ġifri jiena mandi l-ebda problema minkejja il-twemmin tiegħi fuq programmi li jiġu adottati skont il-liġijiet tal-Istati membri. U dan jinkludi mhux biss l-membri tal-Unjoni Ewropea, però anke dawk barra l-Unjoni Ewropea. Xinkella l-prinċipju ta' sussidjarjetà jiġi miksura xil-prinċipju ta' sussidjarjetà ifisser li kull pajjiż jekk jippermettix abort jew le jista' jagħmel li jrid, però ħadd m'għandu jindaħal lażliet li diġà saru, jiena mhux ser nindaħal dawk għażliet li diġà saru. Minkejja twemminti għax jekk jiena nkun approvat ser nkun kummissarju Ewropew mhux ħankun kummissarju Malti, ħankun il-Kummissarju Ewropew, nominat minn Malta. Grazzi tassew. Is-Sinjura Davis għal-minuta kieġbok. Sir Davis. Jiena m'għandix dubju dwar l-abilità tiegħek, però għandi dubju dwar il kwistjoniet tiegħek. Malta forsi konservattiva, però bil-livelli taħħadonnok. donnok inti tinsab fuq inħa estrema. Inti rekord tiegħek eh, eh, eh, għamilt kummenti homofobiċi kontra koppji omosessuali, anki opponejt id-divorzju f'Malta u ma naqbilx mal-perspettivi tiegħek fuq l-abort u anki id-donazzjoni tal-pajt u ċellul staminali. Inti għandek l-opinjoni tiegħek, però ismiħ u huwa l-iktar Eh, l-aktar reċenti għal meta jkun hemm ukoll eh, kampanja eh, li qed wasal għall elezzjonijiet u għalhekk aħna qed naslu għall aktar skrutinju għalfejn għandi nivvota lilek għalfejn m'għandix niċħtek u nistieden lill-Prim Ministru Malti biex jagħtina kandidat ieħor u anki jesprimi il-verżjonijiet tiegħu. Is Dr. Borch, żewġ minuti. Lazl ovvjament jagħtakom jiena jagħtawn biex nipprova nara kif jien nista niċċara l-affarijiet li jiena qatt, jiena qatt ma kont kontra relazzjonijiet barra iż-żwieġ li jiġu regolati, jiena ukoll kont qed nippromovi u nejn anki votajt favur il-kabinet u fil-struttura tal-partit biex dawn il-relazzjonijiet Eh, bej l-omosessuali u barra żwieġ jkunu jistgħu waslu għal drittijiet legali u obbligazzjonijiet. U ta' bilħa dan huwa ħafna ħjar minn dak li għandhom stati membri l aħna nafu li ċertu stati membri għazbis jirregolawhom daw tip ta' relazzjonijiet. Meta dak li ser jkollna l-aġenda parlamentari ser jiġi adotta dan ifisser li ser jwassal għal drittijiet legali u obbligazzjonijiet u sħubija tista' tiġi reġistrata fir-reġistru pubbliku u u ukoll ċertifikat għal koppi omosessuali jew barra żwieġ. U dan huwa pass kbir il-qudiem fl-opinjoni tiegħi. Dan sir ifisser ukoll li fil-kera fil-kera persuna ħat inkludi fil-familja tagħha, fil-membri tagħha anki is-sħubijiet. Jiena m'għandix eh, punti negattivi xinajtinat li ħajkun inġus li fil-kera, fil-liġi tal-kera f'Malta li jinkludu riforma li tkopri relazzjoniet barra iżwieċ minar ma jkunem afas legali u li wieħed jagħmel dan mod reattrattiv, dan kien ikun verament mhux ġust fuq min qed jagħti il-post tiegħu, dak li qed jikri. Għaliex dan ma kienx jiġi approvat mill-gvern, Però fil-liġi l-ġdida dan ser jiġi verifikat fil-liġi tal-kera għal kontratti ġodda tal-kirjiet. Ma nixtiex not natikom ħafna dettalji għax forsi ntawa l-wis u nider pedantiku, pero dan u l-unika komment li għamilt u jina qatt ma għamilt komment jazzina bl-inklużjoni li ġetim ta' punt li jena qed jena mxnija tistgħu tiċċekkjaw ukoll għal tistaw t un ton stess għal kritika li mux verament jina għet meta jina votajt li nżidu il- iż-żida ta' rejati kriminali kontra nies eh, omosessuali jina ma għax li dan huwa favur imma anzi ikkritikajthom dawn, dawn ir rejati li saru. Well, thank you for your response, but... Grazie għat weġiba tijak, pero emmek għanna kummenti konfliġenti ma dak li smajna aħna u rapporti li rajna. Pero hija opportunità għalija li nerġa' naqal umur lura għal referendum Irlandiż. Ġifri jekk intom ma tafux ivutaw le u niċħdu kun sibu alternattiva. Allura nixtieq immur lura wkoll kwistjoni tal-portfolio tiegħek. Nistgħu nkunu ċerti li l-perspettivi soċjali tagħkom mhux tiegħek mhux ser jidħlu wkoll fl-interpretazzjoni tal-liġi Ewropea b'mod diskriminatorja? Dottor Borċ, kif jogħġbok? jina ħan ibbaza ruħi fuq il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bnedem Dini. U jina jkolli ngħid li jiena ħaddanta wkoll fil-kabinett. Jiena bħal pajjiżi oħra id-diskutajnija iddiskutajnija nix nirratifikaw u jiena fil-fatt kont favur li nħadnu din il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem mhux biss minħabba rekord tiegħi, jiena wkoll rritinelli minna il-pina tal-mewt u kol leġizlazzjoni biex inneħħu eh, il-leġizlazzjoni kontra tfali twildu barra żwieġ. Anki kont involut f'każijiet dwar id-dritt tal-bnidem għal matul 20 sena jiena nallem l-Università ta' Malta fuq id-drittijiet tal-bnidem ukoll. U għalhekk ta' bilħaq din qiegħda verament eh, xi ħaġa li jiena għal qalbi ħafna u insibuħ ċar f'artiklu 21 li kull diskriminazzjoni mhux biss fuq is-sess imma anke orientament sesswali hija projbita, jiena ser inżomm ma' din il-karta u ta' bilħaq din ser twitti triq għalija it-triq għad-drittijiet tal-favuri drittijiet tal-bniedem. Is-Sinjura Satil Ħassi. Grazzi tassew, jina nixtieq inkompli nitkellem fuq daw is-suġġetti ta' Sinjura McCavan u Chris Davis. Għanna imnizzel li matul iż-żmien li Inti kont Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Malta, Malta kienet l-istat li jimblokka appoċ qawwi għall inizjattivi importanti tal-ġnus ma'uda rigward id-dritti tal-nisa bħal Cairo Platform. Jina nixtieq inkun naf jekk inti fil-kooperazzjoni ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea l-importanza tal-drittijiet reproduttivi u anki i-programmi dwar l-ħarsin tas-saħħa, anki drittijiet tan-nisa u żvilupp bħala xi ħaġa sħiħa u nixtieq ukoll nisma l-idejat tiegħek dwar dawn il-kwistjonijiet, speċjalment meta niġu biex niġġieldu l-HIV u l-AIDS. Epidemiji u anki is-saħħa ta' ċittadini Ewropej bħala xaġa sħiħa. Jekk joġbok, Dr. Borg jina kont ministru tal-affarijiet barranin għal erba snin ma kontx marbut ma kwistjoniet marbuta ma l-iżvilupp, allura din hija xi ħaġa li wieħed irid saqsi l-ministru konċernat, però l-iżvilupp jaqa' taħdan il-portfolio jina diġà weġibtu għat li ħanżomm ma' deċiżjonijiet li diġà ittieħdu skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà. F'dak li għandu xaqsa ma' HIV u Mart ieħor, nixtieq nirringrazzja mill li dan ma diex, ma nistawx najdu li din għada bħala sentenza tal-mewt. Għanna nkunu gburin bil-kizbit li għamilna matul iż-żmien u anki il-ġlida kontra l-HIV. U naħseb li f'din il-kwistjoni għanna nikkonċentraw ħafna fuq il-prevenzjoni, fuq diagnosi u anki fuq il-fejqan, kura. U sabiex neliminaw l-istigma ta' dawk il-persuni li għadhom li qed sofru minn dak li aħna nsejħulu traċedja, traċedja ta' żminijiet moderni, u ta' bilħa għalhekk jekk jiena nintazel ser inkun qed nattendi konferenza li ser tiġi organizzata mill-UNAIDS rigward l-AIDS u drittijiet tal-bniedem għax u wkoll kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem u nista' nassigurakom, Sinjura Ħassi, li jiena ser inkun Kummissarju Ewropej f'dan ir-rigward ukoll. Thank you very much. Satu Hassi, again? Signora Hassi, għal darbohra. Jena nishti inkompli niċċara dan il-punt. Inti taqbel mija jum għal-maġoranza fil-parlament li ir-rispett ta' drittijiet tal-persuni omosessuali u eh, talim eh, mod partikolari għazzazax fuq kwestjonijiet ta' riproduzzjoni huma kwistjonijiet essenzjali u importanti fil-ġlieda tagħna kontra l-HIV AIDS u anki għal ħarsin tal-ċittadini tagħna kollha kemm huma. Iva jena nemmen illi għatem sir u għatem eh, ċertu elementi ta' diskriminazzjoni fċerti stati membri li mur kontra l-artiklu 21 għanna identifikawom u neħrissu minnom. Uh, wieħed minnhom eh, semma minn xuħut mill-membri li jitkellimt magħhom li wieħed jistaqsi uh, jekk persuna jiex eterosessuali jew omosessuali Eh, jew eh, wieħed jista' koll ikollu imġiba sesswali illi eh, tkun ta' periklu anki jekk wieħed ikun miżewweġ. Imma għal persuni illi huma involuti din tista' tkun xi ħaġa importanti ħafna din hija element ta' diskriminazzjoni illi għadu preżenti f'ħafna stati membri. Sinjor Madakudakis il-grupp tiegħi jqis li dan is-smieħ huwa l-opportunità biex aħna naraw ke inti kemm tifhem fuq dan il-portafoll li marrit infakkarkom milli l-politiki nazzjonali tas-saħħa u l-kura tas-saħħa huma jaqgħu taħt kompetenza tal-istati membri. Il-direttiva dwar il-provi kliniċi li hija biċċa liġi li hija waħda mill-iktar importanti li ħarġu mill-Unjoni Ewropea. il-żmien illi jittieħed issa biex ikonna dawn il-provi twalb 90% u il-pis amministrattiv żdiet il-qafas regolatorju kif tara illi iqis itħassib fuq dan is suġġett u kif tara u koll illi dan forsi jista uh, jipromuovi oqsma essenzjali li qegħdin jaħdmu fuqhom il-xjenzjati. Il-direttiva dwar il-provi kliniċi li bħalissa edha tkun diskussa ġiet proposta propju bilan illi għada kif semmejt inti jiġifieri għaliex kienem eh, t-naqis fil-provi kliniċi u għalek il-Kommissjoni kella tagħmel xi ħaġa kella tintervjeni permezz ta' din id-direttiva mhux biex tagħmel l-affarijiet inqas sikuri imma għal kontrarju biex taqta il-burokrazija u biex tiżgura li jkun hemm l-ola numru ta' provi kliniċi possibbli dejjem eh, fil-parametri tal ta' dak li hu eh, permess U ikolli ngħid ukoll li jekk wieħed iħares dejn l-istatistika l-biċċa kbira tal-kumpaniji jew istituzzjonijiet li jitolbu provi kliniċi mumiex eh, bil-fors mill-industrija farmaceutika imma istituzzjonijiet akademiċi Għalhekk hemm bżonn li iva innaqsu l-burokrazija sabiex dawn il-provi jisiru iktar spessi, nżidu n-numru tagħhom imma dejjem fir-rispett tal-prinċipji etiċi u qed insemmihom dawn għaliex kien hemm xi kritika li issa memxi provi uh, etiċi mandatorji inklużi fid direttiva infisa u eh, għalluli li din kienet eh, riżultat ta' deċiżjoni li biex jiġi rispettat il-prinċipju ta' sussidjarjetà għaliex eh, illum il-ġurnata fl-istati membri hemm biżejjed kumitati organizzati nazzjonali tal-etika li jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol huma. U dana kien ovvjament rispettu rispett ukoll ta' dan il-prinċipju tal-sussidjarjetà il-komitati ta' l-etika ma, ma ġewx inklużi b'mod mandatorju fid-direttiva innifisa. Grazzi. Grazzi. Il-proposta titlob li kull stat membru jrid iwaqaf eh, me mekkanizmi nazzjonali biex eh, jgħinu l sponsors li mhumiex uh, kummerċjali. Kif tara li dan jista' jmur Eh, eh, kif se jimxi dan, min se jagħmel tajjeb għall ispejjeż għaliex aħna ma nixtiequx li l-istati membri kollhom jagħmlu tajjeb għall ispejjeż. X'taħseb dwar dan? Il-għan huwa li naqsu burokrazija mhux li nżiduha. Għalhekk il-ħsieb tal-Kummissjoni huwa li eh, namlu li dawn l-istituzzjonijiet li semmejt inti poġġu f'pożizzjoni li jagħmlu dawn il-provi kliniċi huma u dawn l-entitajiet ta' identifikazzjoni huma inklużi fil-direttiva biex jgħinu f'dan il-proċess. Għalhekk ma nimmaġinax li se jkun hemm xi diffikultajiet partikolari, ovvjament irridu nkomplu niddiskutu dawn l-affarijiet fil-proċess meta naslu għall-istat leġislattiv li fil-fatt istaqdin qegħdin fih imma jiena nisab ċert li il-kontroversi u d-diffikultajiet li jeżistu l-lum se jirnexxinna uh, nispjanawhom u jiena beħsibni illi nejn f'dan il-proċess sabiex din il-liġi tkun tista' tgħaddi. Din hija xi ħaġa li tkun approvata f'dan il-mandat ġiet proposta fl-ulju ta' din is-sena u x-xogħol fuqha għadu għaddej ġifiri xol fuq eh, dan l-element għadu għaddej u nittama illi eh, jintlaħaq eh, tintlaħaq deċiżjoni f'waqt dan il-mandat. Nishtiq illi nitċara għal proċedura illi jmiss ma xekk intom koltux il-kol prezenti, però issa il-proċedura hija hekk kun hemm mistoqsija u mbagħad jekk il-persuna li staqsiet il-mistoqsija taħseb li l-mistoqsija ma kienx imwieġ bħal-persuna għandha l-opportunità li terġa' tistaqsi mistoqsija ta' kjarifika. Ġifier nixtieq li trispettaw din il-proċedura issa. Is-Sinjor Jutat. Ja, dank u wel. Ik sit hier achter voor u. Hallo? Ja? Eh, Signora Leotard, għamnek edha jena bil-edha zat u d-dimek, ettarani? bħala komissarju responsabli għal portafol tas saħħa se jkollok rwol importanti xtaqdi fil-kura tas saħħa fl-Ewropa. Naħseb illi inti taf illi hemm ħafna inugwaljanza fost is-sistemi tal-kura tas saħħa f'termini tal-kura li tinata lill-omosessuali, lill-eterosessuali, lill-nisa, lill-irġiel, u aħna qed nistennew li inti tieħu azzjoni biex din eh, l-inugwaljanza eh, titwarra b'darba l dejjem. mill-provi xjentifiċi illi rajn eh, li jeżistu fejn l-abort mhux legali, in-nisa għandhom iktar riski għas-saħħa tagħhom. Inti se tappoġġa il-leġislazzjoni Ewropea kif teżisti bħala kummissarju? Jina Nixtieq inkun naf jekk inti intix impenjat li tappoġġa il-fatt li n-nisa uh, f'pajjiżek ma jkunux esposti għal dawn it-tip ta' riski għal saħħithom. Il-kredibilità tiegħek bħala kummissarju torbot fuq dan. Grazzi. On the health inequality. Fuq l-inugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa, Jiena nemmen illi hemm bżonn ta' politika ta' koezjoni kif hemm eh, politika ta' koezjoni għal kwistjonijiet ekonomiċi. Irridu nasbu dwar politika ta' koezjoni għal l-inugwaljanzi li jeżistu fil-qasam tas-saħħa jekk wieħed ħares il-statistika huwa ċar illi hemm inugwaljanzi fuq kwistjonijiet li rilevanti għas-saħħa li huma importanti ħafna dana fl-Unjoni Ewropea biss bejn l-imwiet tal-trabi tal-ommijiet, l-istennija tal-ħajja f'saħħa tajba. Il-pajjiż tiegħi huwa eh, fuq il-linja propju f'qudiem ta' din il-lista. Imma jekk wieħed ħares lejn kif huma mifruxin dawn l-inugwaljanzi, ma ngħidx li hija xi ħaġa tal-mistħija, imma żgur hija xi ħaġa li tħassibna l-koll U meta jkun hemm l anzi hija propju il-persuni l-iktar vulnerabbli ġifieri it-trabi u l-anzjani illi l-iktar ibatu f'dan ir-rigward. Dwar il-tieni part mistoqsija tiegħek nirreferi għal dak li ġaħat, din hija kwestjoni li jridu jiddeċidu fuq għal istati membri il-Kummissjoni ma tistax tindaħal f'dawn id-deċiżjonijiet anki jekk tixtieq tindaħal ma tistax. Irridu nirrispettaw it-trattati. U jiena marbut mill-artiklu 168 ta' trattat li għamela ċara ħafna li loti tal-servizzi tal-kura tas-saħħa hija kompetenza tal-istati membri. U din hija xafra li taqta minn żewġ naħat imma irrid nirrispetta u biħsibni nirrispetta bħala Kummissarju Ewropew. Imma f'dawk il-pajjiżi fejn dawn il-prassi huma legali, mela inkomplu bil-programmi illi għanna fejn mumiex permessi e jew natu id-dritt lill istati membri li jiddeċidu skont it-trattati. Mistoqsija supplementari? Iva, imma dak li nixtieq nkun naf jien huwa dan. F'Malta, inti se tipprova attivament tiddefendi u twettaq dak li għadek kemat, jiġifieri inti se tipprova tiġġielet kontra l-abort illegali u per eżempju tippermetti u tiddefendi l-użu tal-kondoms. Sie hat das Recht, eine Zusatzfrage zu stellen. Das ist Għanda dritt l-istaqsi mistoqsija supplementari, ġifiri nitlob l-Dr. Borġ sabiex iwieġeb, jina nitlob l-kollegi kolla illi ir-regoli li aħna stabilixxejna nżommu magħhom iżda nżommu mal-ħin ukoll li huwa allokata likom. Maħabba li nkellhom mbagħad jekk nibqgħu serin hekk ċertu kollegi mhux ħajkollhom iċ-ċans li jwieġbu u jistaqsu l-mistoqsijiet. Today is the International Day of Care. L-lum hija l-ġurnata tal eh, manjeri tajba u jena sen wieġeb bl-edukazzjoni. U jena ma niftakarx xi darba f'Malta li l-użu tal-kontraċettivi ma kienx permess, jiġifieri jekk joġbok, ija Malta wara bajnejk illi aħna m'għandniex nixi kampanja għaddejja kontra l-użu tal-kontraċettivi. Niftakar li meta kont studentjina fil-Connecticut uh, ma, kienx permess l-użu tal-kontraċettivi, ma f'Malta dan qatt ma kien il-każ. Kull individwu jista' jagħmel l-għażliet tiegħu dan imur mhux biss kieku kontra il-drittijiet fondamentali tal-bniedem u l-Karta tad drittijiet fondamentali, jiġifieri għalhekk huwa importanti li ħafna ideja żbaljati e, inwarbom darba l dejjem. Malta hija membru tal-Unjoni Ewropea veru għandha tradizzjonijiet tagħha u jiena m'iniex e, qiegħed hawnhekk issa biex e, niddefendi lil pajjiżi bħala patriota. Imma meta nesaġaraw ikolli bil-fors nirreaġixxi fuq kwistjonijiet oħrajn imbagħad dwar abort u kwistjonijiet oħra bħal dawn Palma tafu il-Kommissjoni dejjem kella l-istess tweġiba li dawn huma kwestjonijiet illi rridu jiġu deċiżi esklusivament minn l-istati membri. Issa meta inwieġeb li dak li jridu jilliberalizzaw kif ukoll li dak li jridu jirrestrinġu din il-prassi din kienet dejjem l-istess tweġiba illi ingħataw. Question, Mr. Scotta. One minute, please. Sir Scotta, minuta. Grazzi. Fil-lobby tal-industrija um, biex eh, jiffrankaw xie biex uh, jitħassar l-etikettar fuq il-ħam il, il, il, ċanga dejjem dejjem kien hemm mitlub li tingħata iktar informazzjoni l konsumaturi Apparti li wieħed ħares l-ambjent u l-benessiri tal-annimali, aħna wkoll irridu nħarsu lill kumpaniji li rabbu l-annimali, irridu nipromuovu l-benessiri tal-annimali u s-sigurtà tal-konsumaturi. Irridu nħarsu l-interessi ta' dawn li rabbu l-annimali u ma rridux illi eh, l t-tiket xi ħaġa obbligatorja għaliex inkella dana se jiftaħ il-bepa l-informazzjoni li tingħata fuq it tiket li ma tkunx tkunx tista' tiġi verifikata mill-awtoritajiet pubbliċi mod partikolari jekk il-laħam jassal minn pajjiżi terzi. U dana se jifixkel il-kummerċ il ħieles u jimmina il-kwalità. Ġifiri, kif inti biħsibek tindirizza din il-problema u kif uh, se, se tħares il-konsumaturi fl-imkien ma dawk il-raħala li rabu l-annimali? on the question of voluntary labeling fuq l-tikketjar volontarju għaluli li l-abolizzjoni ta' dan ma jfissirx li wieħed ma jistax jagħmel l tikketti imma li l-informazzjoni motija m'għandix tkun arriqa, jiġifieri dan huwa element essenzjali għaliex wara kollox wara din l-informazzjoni kollha illi aħna qegħdin natu u ninkludu fit-tikketti tagħmel sens biss jekk vera u li l tikketjar ma jintużax għal finijiet oħrajn barra minn dak li u maħsub għalihom. Ġifiri minkejja l abolizjoni ta' din ir-regola li eh, semma il-sinjur it-tiketjar jibqa' jsir dejjem imma fir-rispett tar-regoli li jeżistu jiġifieri illi fuq l tikketti ma jkunx hemm informazzjoni għarriqa għaliex wara kollox meta nitkellmu dwar is-suq intern tal-prodotti tal-ikel da kollu li hu marbut ma' prodotti in ġenerali rridu nżommu f'moħħna li su intern ta' 500 miljun konsumatur ipoġġi pis akbar fuqna li nħarsu lil konsumaturi għaliex ma jeżistux xkilijiet għal kummerċ eh, bħal Schengen meta wieħed jidħol eh, f'Schengen eh, jista' imur fejn irid il-suq intern inħalaq għal konsumatur u mhux viċe versa. Dank, damit haben wir die erste Runde Grazzi ħafna ħna bekk temmejna l-ewwel round ta' mistoqsijiet u nistgħu ngħaddu għat-tieni round ta' mistoqsijiet. Għanna disa mistoqsijiet minnaħat tal-Kumitat tal-Ambjent, dawn huma mistoqsijiet ostra ġifieri għandkom 50 sekonda sabiex intom issaqsu mistoqsija mbagħad ikolkom id dr Borċ għandu żewġ minuti sabiex iwieġa, ġifieri nitlobkom sabiex intom fil-fatt t mal-ħin li kata li kom ħabba li zgull li hemm il-kollegi li wkoll jixtiequ jissaqsu mis-soqsijiet. Issa nibdew bis-sur Njura. Grazzi. Sur mis mistoqsija tiegħi hija fuq il-dossiers illi se jkunu fil-portafol tiegħek għal periodu 2014-2020 l-ftejim wara l-ewwel qari mal-Parlament u l-Kunsill se jkun aċċettat mill-Parlament biss jekk ikun hemm eh, protezzjoni tal-allokazzjoni finanzjarji. X'inhi l-proposta tiegħek 10 tiem qabel il-summit straordinarju ta' dan ix-xahar meta aħna nafu li d-diskussjoni fuq il-baġġett huma diffiċli ħafna. Aħna nistgħu norbtu fuq il-viġilanza tiegħek u rieda tiegħek biex l-applikazzjoni tas-servizz tad-direttiva tas-servizzi fuq il-kura tas-saħħa transkonfinali u l-implementazzjoni li trid issir fl-2013. Nisalok. Yes, this is my, my aim. Iva, fil-fat dan huwa lan tiegħi. Sinja Grostet li kieku kelli kessaqsini li li x'naħseb, naħseb li aħjar kieku kien hemm iktar fondi dedikati fuq dan il-programm minħabba li naħseb li dawn l-64 miljun għal 500 miljun ehm, ċittadin dan kważi ikun ta' żewġ euro għal kull persuna bħala fondi, iżda ħna qegħdin ngħixu fi żminijiet diffiċli rridu nfasslu l-proposti tagħna, nfasslu l-programmi tagħna u nippromovu l-inizjattivi fid-dawl tal-finanzjament tal-programm li aħna għandna fidejna llum. Jiena xtaqt li wkoll ngħid li l-proċess ta' trilogu diġà nbeda dwar dan il-punt, jiena wkoll ħaniprova nibqa' eh, najt illi jina naqbel ma l-opinjoni tal-parlament dwar din il kwistjon mux minħabba li jaqbel li nejtek, iżda minħabba li intom tirrispettaw dak illi ċittadini jħossu, intom id-drajn demokratiku ta' l-Unjoni Ewropea, jiena parla, kont membru parlamentari u koll u fil-fat jina nejx f-sistema u naħdem f-sistema fejn inti sabiex tkun parti mill-parlament u tkun membru parlamentari, iżda intom bil-kol kemm kontu eletti direttament mill-ċittadini ta'kom u tafu kol kemm huwa importanti daw il-programmi tal-kura tas-saħħa. Aħna nixtieq li jkollna l-opportunità niddiskutu fl-imkien dwar differenzi nuqqas ta' gwaljanza meta nqablu sistema ta' kura tas saħħa maħra u anka l-ġlida kontra il-mart kroniku. U din it-taddida tal-mart kroniku tkun rridu naraw li nifuka waħna fuq il-nutrizzjoni, fuq il-konsum, il-ġlida kontra il-konsum tal-alkohol u tabak, illi bekk aħna permezz ta' din il-kampanja nkunu nistgħu niġġieldu mhux biss kontra marda waħda, iżda numru ta' mar differenti. Jiena ninsab ċert li jekk eh, tażluni jiena jkolli l-opportunità li nitkellem ħafna aktar fid-dettal dwar dan ma'kom iżda anke ma' oħrajn li huma responsabbli għat fassil ta' din il-politika. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sir President, eh, Sir Borg. It-twemmin tiegħek fuq drittijiet tal-nisa u l-abort kulħadd jaf bjom. Matul dan is-smieħ inti saħbejt ftit bil-prinċipju ta' sussidjarjetà sabiex tevita li tagħti tweġiba speċifika għal mistoqsijiet li huma forsi daqsxejn skomdi. X'taħseb eh, sur Borġ dwar l-imparzjalità u l-indipendenza tal wol tiegħek mhux biss bħala kummissarju, iżda anke bħala membru tal-kulleġġ tal-kummissarji. Ma taħsibx li dan huwa importanti ħafna wkoll anke meta jittieħdu deċiżjonijiet pereżempju fuq drittijiet ta' riproduzzjoni għan-nisa iżda anka għadrittijiet tan nisa li ġejjin minn pajjiżi li jiżviluppaw, aħna dak l huwa dak li nixtiequ nafu minn għandek u nixtieq tuġiba ċara u speċifika sur Borġ. Grazzi. Iva, vera li jina avukat, però minix qed nistaħba wara subajja wara xejn. Hemm trattati li rridu jkunu rispettati implementati jekk joġbuniex ir-regoli ta' trattati jew l hija xi ħaġa differenti u trattati rridu jkun implementati u trattati jitkellmu biċ-ċar dwar kwistjonijiet li inti referejt għalihom. Jiena biġibt b'mod sinċir. Jien ma ġejtx hawnhekk sabiex nabbanduna l-opinjonijiet u twemmin personali tiegħi, żgur li nider li jiena ipokrita jekk ngħidulkom li ħanamel hekk. Pero dak li nwetkom huwa illi jiena inżom mal-ħalfa li nkun ħadd meta jiena ninħatar, jiena nkun kummissarju ikun obbligat li nsegwi ir-regoli tal kollegjalità u mnalla illi hija hekk is-sitwazzjoni u l-fatt li aħna għandna regolu ta' sussidjarità dan ma jfissirx illi wieħed fil-fatt ikun jista jara illi jevita il regoli komuni implementa affarijiet differenti fuq il-livell nazzjonali. Iżda hija xi ħaġa differenti ħafna ġifieri li l-Kummissar ma jistax jidħol f'kwistjonijiet nazzjonali fejn hemm ċertu prattiċi. U jiena minix għan itħol f'dawn il-kwistjoniet, mux minn bis minħabba li marriċ, rizdan kullat nikser il-regoli ta' trattat u bissan disseta li namelek, jena mux għat ninħeba ma ta' najdlek jek, jena sempliciment dan il jgħat nikwota dak li jgħan fit trattat. Jena għan iprogramma minn kollox sabiex nkun komissarju Ewropew. Fil-ħajja u l-karriera politika tiegħi għal dawn l-aħħar 30 sena dejjem ġilit favur is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Għalfejn sabiex nippruvaw nibbenefikaw mill-fondi strutturali? Forsi iżda il-lan prinċipali kien illi Malta tkun fil-qalba tal-Unjoni Ewropea minħabba l-valuri tal-Unjoni Ewropea li aħna nħadnu wkoll. Aħna bħala pajjiż fil-periferija tal-Ewropa għanna iktar interessa biex nidħlu iktar fil-qalba. U meta nitkellem fuq il-qalba tal europa nitkellem fuq il-qalba politika tal-Unjoni Ewropea. Għanna nitkellmu wkoll fuq il-valuri Ewropej li aħna nħadnu wkoll. U il-fat li aħna s-sihibna fl-Unjoni Ewropea, aħna konna edin ndaħlu lil malta u nikkonfermaw li aħna nħadnu l-valuri Ewropej. Grazzi ħafna. Nixtieq illi nappella l-mistednin li għedin bil-qeda fl-axħar linja. Aħna mux għedin għawek naraw il-futbol jew għedin f'konċert, ġifiri jekk joġobkom. Zommu iskiet u għawek ma naħsibx illi għawek kammal fejn li nqodu noħorġu bl-applawzi u eh, nitlobkom sabiex iżommu il-kalma ħalli aħna mmexxu smih kif suppost. Is-sur Peter Lessa. Grazzi ħafna. Aziz, kandidatina nixtieq insaqsik mistoqsija illi hija fil-kompetenza tiegħek. Aħna nafu illi l-Kunsill u d-dinamika tal-ħidma tal-Kunsill jaħdmu tajjeb Għanna kif nistaw intejbu ġlida kontra l-kanċer fuq livell Ewropew? Intom x'bess jibkom tagħmlu sabiex inti x'bess jibek tagħmel sabiex ittejjeb relazzjoni preventiva ta' prevenzjoni kontra din il-marda. Jiena u kol smajdak li qed dwar is-sigurtà tal-prodotti tal-ikel li inti l-prinċipju tas-sigurtà ħadd poġġeħ qabel prinċipju ta' kompetittività. Grazzi ħafna Sir Borċi Joġbo. Hemm xi familja fl-Unjoni Ewropea li mhijiex affettwata li ma ntlaqtitx bil-marda kifra tal-kanċer ma naħsibx. Jiena naħseb li l-kol kemm aħna għandna xi membru fil-familja tagħna jiena wkoll għandi lil xi ħadd mill-qraba tiegħi illi bata ħafna minn minħabba din il-marda. U naturalment l-għana u lini għandu jkun mux li nipruvaw nfejqu l-persuna ma li timrat b'din il-marda, iżda nipruvaw namlu minn korsa biex ninvestu fil-prevenzjoni ta' din il-marda. U aħna nafu illi hemm numru kbir ta' kanċer illi jista' jkun imwaqqaf ukoll. U jekk aħna nħarsu lej il-budgets tal- kura tas saħa nazzjonali tagħna aħna nirrealizzaw li 3% tal-ispejjeż pubbliċi huma investiti fil-prevenzjoni, 97% huma investiti fil-kura fil-fejqan. Mhux ħajkun faċli illi nbidlu dawn iċ-ċifri, però rridu naraw li jkun hemm iktar bilanċ. U dwar l-affarijiet speċifiċi li inti semmejt, jiena naħseb li l-iktar programm li jista' jgħin fil-kompetenza li jista' jkolli huwa illi aħna nħeġġu kemm jista' jkun l-screening. U jekk nista' tippermettuli nikwota dwar xi ħaġa illi jiena naf sewwa dwara f'pajjiżna naf illi l-screening tal-kanċer tas-sider irnexxielu iwaqqaf din il-marda mill-li tinfirex f'ħafna mill-pazjenti u nittama li nkun nistanejn ħafna mill-istati membri sabiex jimplementaw kampanji simili. U jiena nixti nitkellmu kol fuq affarijiet li semmejt qabel bħal ġlida kontra mart kroniku, bħal kanċer, mart kardiovaskolari, dawn huma l-żewġ mart prinċipali li huma kawża ta' mewt fl-Unjoni Ewropea u anka billi aħna nifukaw fuq nutrizzjoni, fuq eh, il-ġilda kontra l-alkohol, konsum tat tabak. Jiena naħseb li dawn huma affarijiet importanti ħafna għandna għanijiet, iva, dawn mhumiex dejjem faċli nissodisfawhom u nimplementawhom, però għandna għanijiet li jistgħu jgħinuna sabiex aħna naqsu l-każijiet ta' mewt ikkawżati mill-kanċer. Grazzi ħafna. Sir Budge. Inti għad kemm il-darba illi inti tixtieq tkun komissarju li se jitkellem bl onesta u bit-trasparenza u bis-sinċerità. Naħseb illi eh, dan ir-rwol jitlob eh, ħafna uh, trasparenza u hija s-sigurtà tal-propju effettwata mill-konflitt ta' interessi ħanħareġ rapport tal-orti tal-awdituri eh, tal-Unjoni Ewropea li eh, xoħut minnom se jkunu kol taħt il-tutela tijak u skont dan il-rapport ebda mill-agenziji li ġew eh, auditati mu għet immexxi l-affarijiet kif suppost. Issa jena nistaqsi kif inti se tirriforma l-agenziji Ewropej eh, meta wieħed iżomm f'moħħu dak li qal rapport tal-orti tal-awdituri dana fid-dawl ukoll tal-evalwazzjoni tal-bisfanol A kif ukoll is-sigurtà tal-aspartame u hawnhekk ukoll eh, anki fid-dawl ta' dak li qal is-Sur Petella fir-rigward tal-kanser. Thank you for that question because Grazzi ta' dik il-mistoqsija naħseb li din hija mistoqsija dwar kwistjoni li hija ta' priorità ewlenija. Hija priorità ewlenija għalfejn minħabba li fil-qasam tas-saħħa u kura tas-saħħa aħna għandna żewġ aġenziji indipendenti importanti ħafna. L-EFSA fil-Parma, f'Parma u Lema f'Londra. U aħna u koll nasbu li fil-rapport u koll jistaw jissemmew numru oħrajn ta' aġenziji indipendenti. U rapport jidentifika u koll ċertu nuqqasijiet f'ħafna mill-organizzazzjonijiet. Pala premju ta' konsolazzjoni għal Samko, Lema u Lefsa kienu dawk l-organizzazzjonijiet li kellhom l-inqas nuqqasijiet biex ngħidu hekk. Iżda din mhijiex konsolazzjoni u jiena ħanżomm ma' rakkomandazzjonijiet li ħarġu minn dan ir-rapport, mod speċjali minħabba l-fatt li Lefsa u Lema mhux biss iridu jkunu dipendenti, iżda jridu jkunu marufa bħala aġenziji u organizzazzjonijiet indipendenti. Kif tafu fil-ħajja politika il-mod ta' kif wieħed jarak minn barra huwa importanti daqshekk importanti daqs ir-realtà. Issa ejja ma nneħux mill-importanza ta' daw il-konklużjonijiet dan mhuwiex fl-interess tagħna żgur li le. Jiena qed dan ftitilu lil eh, xi kollegi. Meta il- Sassir popolari jina zgur illi nara illi l-affarijiet ikunu bidlu totalment minħabba illi ħin kollu qed tkun kritikata din l-organizzazzjoni jew li tkun stretta wis jew inkella li tkun laxka wis. Ġifieri jiena ħan nipprova nimplementa miżuri sabiex naraw il ma jkunx hemm konflitt ta' interess speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam il-prattiċi ta' wara illi ta' xorb u Jiena naħseb li flimkien ma' komissarju oħrajn di miex biss responsabilta tiegħi, aħna rridu nistabilixxu regoli illi huma ffukati fuq il-konflett tal-interess. Naturalment nafu illi kulħadd ħajkollu l-kompetenza tiegħu, però għandna bżonn ta' regoli komuni wkoll din hija opinjoni personali tiegħi ma tiddependix fuq mija fil però nixtieq naqsam magħkom din l-opinjoni. Grazzi ħafna. Sophie. Okoli, jek joġbok. Għandek sin sekonda. Grazzi, Sur uh, eh, Boġ u merba fil-Parlament Ewropew. Jien għandi żewġ mistoqsijiet namillek l-ewwel net. Jiena naħdem f'dan il-kumitat fuq kwistjonijiet marbutin mal-ikel bħala rapporter fuq l-etikettar tal-laħam ta' ċanga, jina nishtiq nkun naf x'pożizzjoni tieħu inti fuq il konazzjoni ta' annimali għal produzzjoni ta' prodotti tal-ikel. Inti uh, fl-introduzzjoni tijak għati li inti se tippreżenta il sena d-dieħla proposta. Uh, tini xie eh, dettalji dwar il-pozizjoni tijak fuq dan is suġġett inti taf li il-Parlament Ewropew iżommajneħ fuq din il-kwistjoni mistoqsi oħra, mit-trattat tal ispon l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza ġdida ġifri settur tal-isport. Dan huwa essenzjali għas eh, saħħa pubblika. Irridu nisħu fuq din u inti fuq dan da suġġett besibek tagħmel. Herborg, bitte. On the cloning Dwar il-cloning tal-annimali, aħna ġiġajetna li ħanipruvaw immexxu l-qoddim proposta ħallibek sa ġunju tas sena d-dieħla. Aħna fedal il-Kummissjoni nittamaw li nkunu nistgħu nadottaw direttiva dwar il-cloning u novel food, il-prodotti tal-ikel ġodda. Aħna nafu x'ġara l-aħħar darba, ġifiri jien italmu mill-esperjenzi tagħna. Illum il-ġurnata ma nistgħu ngħidu li hemm xejn fil-leġiżlazzjoni Ewropea li tista' twaqqafna milli nagħmlu l-cloning tal-annimali għall anijiet tal-ikel. Jiena naħseb li l-cloning tal-annimali għall anijiet tal-ikel għandha tkun projbita fl-Unjoni Ewropea. Però palissa aħna m'għandniex leġislazzjoni dwar din għalfejn m'għandniex liġi u għandna bżonn ninsaqsuha din il-mistoqsija tiftakru intom xġara l-aħħar darba hemm bżonn illi meta E, issa jasal il-waqt li nerġgħu nippruvaw għal darboħra li nimponu din il-proibizzjoni jirnexxina jien ma nasibx il-problema ħad tkun f'dan il-qasam la fil-Parlament u laqas fil-Kunsill. Din il-problema ħad misma sma oħrajn bħal pereżempju it-tikketjar ta' ikel li ġej huwa prodott minn animali li huma kloned Però naturalment jiena nikkonsulta wkoll flimkien mal-kummissarji l-oħrajn illi hemm partijiet minn dan il-portafoll illi fil-fatt imiss mal-portafoll tagħhom u jiena naħseb illi verament ħanipprova nressaq din il-proposta f'Ġunju tas-sena 2013 dwar il-cloning tal-annimali sa dwar il-prodotti tal-ikel ġodda ma sibx ħajkonna problemi. Issa dwar l-isport atletiku jiena diġa semmejt kemm hija importanti l-eżerċizzju fiżiku saqal prevenzjoni tal-mart u jiena sa fejn nista' jiena u s-servizzi li ħajjajnuni ħaniprova nippromovi kemm jista' jkun l-eżerċizzju fiżiku fost iż-żgħażagħ. Iżda mill-esperjenza personali tiegħi qatt tard il-ġisem dejjem jista' jadatta għal eżerċizzju fiżiku ġifieri nissuġġerixxi dan il kulħadd. Grazzi ħafna, Iva, inti semmejt il- kwestjonijiet li għandhom xaqsu ma talbiet tal-gura tas saħħa u aħna nafu illi mannix laqas profils ta' nutrient minkejja kejja li intlaħaq ftejjin bej il-Parlament u l-Kunsel fis-sena 2006 u jekk il-health claims jistgħu jintużaw, dawn jista' iwassal ukoll għal nuqqas ta' zokkor fil-prodotti tal-ikel, però jekk mhux ħajsir hekk dan mhux ħajkun ta' benefiċċju għal ħadd. U anka hemm kemm ukoll ċert health claims fuq il-prodotti ta' trap tal-trap ħalib ta' għal-atrabi, jena nishti nkun naf jekk inti għandek xi proposti wkoll fuq dawn il-files illi ħalibek tipprova u ukoll il-health claims fuq il-botanċi. Mr. Borġek joġbu. Kif għattilkom? Qabel, dan huwa qasam illi dwaru l-efsa kienet ikkritikata bosta drabi għalfejn meħabba li meta l-health claims dwar ċertu prodotti tal-lekkel kienu analizzati numru minn dawn il-claims ma kienux sodisfaċenti. Aħna meta nsemmuhom dawn il-health claims. Aħna rridu niftakru li maħniex qegħdin nipprojbixxu ċertu prodotti tal-ikel, iżda aħna nkunu qegħdin inwaqfu milli wieħed jiddikjara xi ħaġa dwar prodott partikolari tal-ikel. Xi kultant l-efsa tkun ikkritikata dwar xi ħaġa li għamlet. Daqs li kieku lefsa tipprova tipprova tipprojbixxi ċertu prodotti tal-ikel milli jitpoġġew fuq is-suq iżda ma tkunx qed tagħmel hekk. l'efsa tkun qed tgħid illi dik il-ħaġa, dik l-istqarrija li ntqalt fuq prodott partikolari, dak il-health claim fuq prodott partikolari mhuwiex veru għal din raġuni l-konsumatur m'għandux ikun ingannat. Issa dwar il-profile tal-nutrienti li hemm fi prodott tal-ikel partikolari aħna nafu li fil-fatt din kienet proposta li tresqet minnaħa tal-Kummissjoni kienet approvata mill-Kunsill u mill-Parlament u issa wasal il-waqt li nimplementawha din il-liġi, però aħna maħniex qed fastu liġi ġdida, qegħdin nitkellmu fuq l-implementazzjoni ta' liġi li tista' tagħtina is-seta li aħna n-implementaw din il-leġiżlazzjoni. U naturalment aħna rridu wkoll neħdu għassi prodotti tal-ikel li huma tradizzjonali, rridu nħarsu, iżda rridu nimxu l u ukoll dwar dan il-fajl, dwar il-profiles tal-nutrienti fil-prodotti tal-ikel, però Realtà hija li wieħed ċertu għadu jista' jiddikjara xi ħaġa dwar eh, prodott partikolari tal-li kellu jgħid li pereżempju dan il-prodott jista' jgħin f'ċertu mod iżda jista' iżid ir-riskju pereżempju l-periklu b'mod ieħor, pereżempju jista' jkun li għandu inqasmel, iżda jista' jkun li għandu iktar zokkor pereżempju, ġifieri importanti li nkunu preċiżi dwar il-profiles ta' nutrient. Grazzi ħafna, issa li qed nitkellmu fuq lefsa nixtieq illi najt eh, proset u nikkongratula li lefsa l 10 snin ta' anniversarium minħat tal komitat ta' l-Ambjent. Issa għanna il-kollega Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Pol, vă mulțumim pentru diskuzja pe care purtam. purtăm. Tassew, President. Grazie tassew għal din id-diskussjoni. Minħabba diffikultajiet li għatmarina bħalhom iċ-ċittadini qed jaffaċċaw il-faqar u qed jisibu wkoll aktar diffikulta biex ikunu jistgħu jkopru l-ispess tagħhom mediċi li ċ-ċittadini jemnu li l-aċċess tagħhom għas servizz mediku mhuwiex ugwali fih meta nqisu l-differenzi li jazitu bejn l-istati membrina ħad gost nisma' dak li kellek xi tajt rigward inugwaljanza tas tal l-kura medika, anki li tajb li kolna u kol politika dwar il-kura medika u anki eh, f'dan il-qasam ekonomiku. Nix insaqsik u kol jek li meta nindirizzaw l-inugwaljanzi fis saħħa u li kunem aċċess ugwali għal kura ta' saħħa ser tkun waħda mill-prioritajiet tiegħek u tkun tista' tagħtina wkoll eżempi ta' azzjonijiet li tista' Iva, din ser tkun waħda mill-prioritajiet tiegħi. Għaliex l-Unjoni Ewropea hija assoċjata ma' ideja differenti, l-ġustizzja, l-libertà, e, unità f'diversità, però għandha tkun assoċjata wkoll ma' aspett ta' solidarjetà. U mhux solidarjetà billi nikdbuha fi ktieb jew inkela f'dikjarazzjoni x'dak faċli nagħmluha, imma anki napplikawha fil-prattika f'bosta oqsna u s-solidarjetà għandha tkun koll fil-qasam tas-saħħa u dan huwa eżempju preċiż ta' fejn għandna nindirizza u nixħtu l-attenzjoni tagħna u anki l-isforzi tagħna. Rigward azzjoni konkreta, jien għandi eżempju li huwa ċar ħafna f'moħħi u li nappoġġaw ir-rati ta' kofinanzjament għal dawk il-pajjiżi, dawk l-istati membri li għandhom inqas minn design fil-mija tal-GNI. Insaħħulhom u anki niddiskriminaw favorihom. Id-diskriminazzjoni mhix dejjem projbita, xi drabi hemm il-diskriminazzjoni pożittiva. U dan japplika mhux biss fuq l-ugwaljanza u l koti bej sessi, imma tapplika wkoll fis-saħħa Dawk li jeħtieġu aktar assistenza għandhom jiġu mejjuna u din id-diskriminazzjoni miex diskriminazzjoni bl-ebda mod għaliex il-mod li tkun diskriminazzjoni pożittiva ma tibqax diskriminazzjoni ma issir solidarjetà. Hija metamorfosi minn diskriminazzjoni għal solidarjetà u dan huwa wieħed mill-programmi li jiena kikun segwi fuq il-kofinanzjament, forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi fuq din il-kwistjoni, però naf li verament jaħtiġu din l-assistenza f'dak li għandu xjaqsa ma' eh, kura tas saħħa jkunu favur. Battajb li niftakru kol li il-fuqra għandhom ikunu intetolati għas saħħa u mux saħħa f'ira u lanqas f'termini ekonomiċi ma il-faqar hija marbuta wkoll mal-vulnerabilità u l-vulnerabilità hija relattiva tista' tittependi mill-età u anki fuq affarijiet oħra. Grazzi tassew. Issa s-sur Hoxner Art. Ja, vielen Dank. Grazzi ħafna. Aziz, Dr. Borch, inti fl ta' tas saħħa bejn is-sena 2007-2013 aħna qegħdin nitkellmu fuq il-kunċett tal-kura tas saħħa in ġenerali, però minħabba din istrateġija tas saħħa kien hemm ukoll ċertu proposti li ħajħorġu dwar il-kontroll, fuq ċertu kontrolli u anka dwar il-kontroll fuq eh, l-alf tal-annimali, però dawn il-proposti għadu ma nix. Dal-waqt ħanibdew is-sena ġdida, is-sena 2013, inti taħseb li issa jekk inti tkun konfermat bħala kummissarju ħat tipprova tnaqqas dan id-dewmin u għalfejn il-Kummissjoni qiegħda tkaxkar saqajja minħabba dawn il-proposti daqshekk importanti, ma taħsibx li aħjar kieku jkunu proposti bħala pakkett? Yes, the intention. Iva, l-intenzjoni ta' dan il-pakket u li konna proposta tal-Kommissjoni fl-ewwel kwarta l-2013 s-sena ġejja. Ser jkun pakket importanti, ser isostni dak li diġa hemm, però ser jiżviluppa dak li diġa għandna bħalissa. Ek fuq fuq hemm ċertu kwistjonijiet li ta' bilħaq huma ta' tħassib għal kulħadd, speċjalment reżistenza ta' antibiotiċi fis-saħħa tal-annimali u li taffetwa fl-aħħar mill-aħħar is-saħħa tal-bniedem ukoll u dinja xi ħaġa li aħna rridu naraw sal-liema punt aħna qed ninfurzaw il leġizlazzjoni preżenti. Għaliex l-antibiotiċi l li natu l-antibiotiċi li bnidem li l-annimali nkun qed inżidulu reżistenza l-antibiotiċi u din tkun ta' teddita għal saħħa tagħna hemm diġà mwiet li qed iseħħu minħabba ir-reżistenza li teżisti għall-antibiotiċi, għaliex daw l-antibiotiċi għandhom tul ta' ħajja u bluzu tal-antibiotiċi anki għall-annimali aħna qed innaqsu din il-ħajja tal-antibiotiċi u qed jaffetwa wkoll l-industrija tal-farmaceutika għaliex huma jinvestu f'antibiotiku partikolari biex bekk ikun jistgħu jagħmlu kisba finanzjari matul iż-żmien u issa dan il-perjodu ta' żmien qed jonqos qed isir perjodu qasir u għalhekk qed jeqret il-prospetti finanzjari tal-industrija li huma wkoll importanti għal ħolqien ta' antibiotiċi ġodda li għandhom aktar saħħa. U ta' bilħaq dan il-pakket huwa fuq il-mejda qed naħdmu fuqhom, qed nagħtuhom l-attenzjoni tixirqilhom u nittamaw li din tkun tista' is-saħħa ħissa tagħna ta' infurzar dan ir-rigward u mhux biss fuq il-kwistjoni li ngħadni kif semmejt, jiġifieri il-kwistjoni tal-antibiotiċi imma oqsma wkoll li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa tal-pjanti, l-annimali u iż-żrieraħ ma ninsewx li jekk aħna ninjuraw iż-żrieraħ dawn iż-żrieraħ wara kollox jistgħu jagħmlu ħafna eh, dannu jekk ma jkunux kontrollati u għalhekk aħna nittamaw li jkollna pakket tajjeb sal-ewwel kwart tas-sena li ġejja. Grazzi ħafna Sassur Griffin. Ist nicht da? mux jetemmek, mela bekk aħna temmejna it-tini round ta' mistoqsijiet u issa ngħaddu għal mistoqsijiet minnaħa tal-Kumitat tas-Suq Intern u għandi il-kollega Malcolm Harbour issa li ħajsaqsi mistoqsija joġbu. Grazzi tassew. Mattias, u nixtieq nirringrazzja l-Kumitat tal-Ambjent fissam il-membri tijaj tal-li tawna din l-opportunità biex namlu mistoqsijiet lil Dr. Borg rigward il-politika tal-konsumaturi u s-saħħa li u ħajkun responsabli għal-jom u nxin fakar il-kollegi tijaj li aħna ser ikolna ħajkonna seba mistoqsijiet twal u din ħatkun mistoqsija ta' minuta u ħajkolna risposta ta' zewċ minuti un bat ikolna mistoqsija supplementari bat ikonna tweġibi taħħarija, ġifri tajab li nerġaw nżomu dan f'moħna, bat ikonna tlet mistoqsit oqsra u pala introduzzjoni nishtiq najt li il-Kumitat tal-Ambjent ħajkunu veramenti eh, jqoddu attenti mal-ħin Jina kont verament kontent li qed nisma li l-Dr. Borch jgħid fil-introduzzjoni tiegħu li hu ser ikun verament eh, eh, wieħed li ħuħsib ħafna l-interessi tal-konsumaturi u l-interessi tal-konsumaturi ser ikunu aktar rappreżentati fil-politika tas suq intern tal-Unjoni Ewropea u dawn ma' kwistjonijiet li il-membri tal-kumitat tiegħi ser ikunu qed jixtu l-attenzjoni tagħhom sabiex kollhom aktar informazzjoni dwar dan. Għalhekk ħan nibda bil-Sur Schwab jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, jiena naħseb li fil-fatt eh, meħabba illi inti fl-istqarrija tiegħek qed inti il-drittijiet tal-konsumatur għandhom isiru realtà. Jgħad nħoggos ħafna inti b'dak li għed Sur Borġ, pero jina naħseb li din wassala żewġ mistoqsijiet din l-istqarja minna ħatijak. L-ewwel net, kif ħajrna xilna aħna illi nimplementaw d deċiżjonijiet illi nimplementawhom ukoll fl-istati membri, anka meta dawn id-ġadin fil-forma ta' direttiva, u mbagħad x'ngħidu wkoll eh, eh, sitwazzjoni illi din fil-fatt għandha twassal l-implementazzjoni li taffetta mod pozittiv il-konsumaturi. U t tini mistoqsijiet jgħja hija li skont ċertu studji aħna nafu li ħafna konsumaturi kważi għandhom wis inform informazzjoni. U inti x'taħseb illi tista' tagħmel sabiex tikkontribwixxi ħalli l-konsumaturi kollhom l-informazzjoni xierqa f'kull f'kull sitwazzjoni. Grazie. Uh, Grazie tas tal liża mejt mal-ħin Dr. Borġek jogħġbok. Hemm bosta strumenti għad dispożizzjoni tagħna Issa jekk aħna qed niżawhom kif suppost, mod effettiv u mod effiċjenti, din hija xi ħaġa kompletament differenti. Issa, jekk aħna ma nkunux verament rigorużi fuq l-infurzar, da ma jkunx ġust l konsumaturi u jkun inġust ukoll għal dawk li jżommu mar-regoli. Jekk ma jkunx hemm differenza konfermita u dawk li ma jżommux mal-regoli, allura f'dak il-każ kulħadd jagħmel li jrid u ma jżommx mar-regoli. U dawn kienu regoli li wara kollox saru mill-Unjoni Ewropea permezz tal-proċedura ta' kodeċiżjoni. Diġà huwa proċess kompless ħafna, jiena diġà tal-limt, u issa qed nesperjenzah, Jiġifieri hekk kif ikollna liġi li tapplika għal suq intern kollu kemmu, f'dak il-każ jeżistu differenzi kbar mbagħad fl-applikazzjoni ta' dik il-liġi. Jien għandi kull intenzjoni li nattendi is-summit li kien eh, ħajattendu uh, l-ministri tal-ministri li għandhom il-portfolio tal-konsumaturi u diffiċli nistanajt li ninfurzaw il- kull regola fl-istess waqt, bl-istess effett, però iva rridu insaħħu l-isforzi tagħna u jeżistu strumenti għal dan il-għan. Diġà bħalissa għandna il-ċentri ta' protezzjoni tal-konsumaturi fejn aħna diġà nikkoordinaw l-isforzi tal-soċjetajiet ta' konsumaturi. Però anki meta nagħtu ma' ir-redress mill-esperjenza tiegħi bħala avukat, għamilt 15-il sena naħdem fil-rati mhux ċifrink bħala konsulent imma nattendi kazit eh, każijiet ta' litigazzjoni. Meta aħna ngħidu li l-konsumatur li hu jista' jmur qudiem il-qorti jew jitla l-qorti din teżisti fuq id-dokumenti, però tiswa l-flus. Hemm ukoll l stigma għal ċertu persuni meta jitlu fil-qorti. U għalhekk aħna rridu infaslu metodi adegwati u naf li hemm proposti fejn konsumatur ikun jista' jisfida xi ħaġa permezz ta' ta' ADR u fej jkun hemm ukoll eh, azzjoni aktar mħaffa għaliex infurzar tfisser ukoll um, responsabilità. Aħna nitkellmu fuq sigurtà, informazzjoni, infurzar però anki redress. Hawnhekk ukoll il-Parlament qed jagħmel xogħol tajb ħafna meta jestendiha wkoll għal l-kummerċ online dan jottu kol għal vaganza, għal btala, jew inkella għal xiri ta' kodba. U għal affarijiet oħra wkoll. Għaw mistoqsijas bil-att supplementari? Sur President, mistoqsija supplementari wa dak li propju għadu kemm refera liħ il-kandidat kummissarju. Dak li għandu xaqsam il-level transkonfinali tal-rizoluzzjoni ta' diskwit. Dinja xaħġa importanti ħafna minħabba li aħna nafu li l-konsumaturi rridu nħarsuhom, pero inti x'tixtieq tagħmel sabiex l-istati membri verament ħaġiġhom ħalli jieħdu l-passi li jmiss aktar strumenti jina fl-ewwel interventi għaj ma semmiċ l scoreboard Il-scoreboard tal-konsumatura importanti għaliex xi drabi dan jiġi kritika ta' sekwit najdu li jiswa ħafna flus, però l-scoreboard huwa metodu effettiv mhux biss kif wieħed jara l-prestazzjoni tiegħu, però ħadd ieħor ukoll jara x'inhi l-prestazzjoni tiegħek kif inhi. Nista' ngħid forsi wieħed jista' jitfal ħtija però jista' jfaħħar ukoll fejn nħarsu lej kollox mod negattiv. Meta l-pajjiż tiegħi jitfaċċa eh, jew jidher eh, minn ta' quddiem, jiena nkun kontent ħafna meta jkun qed jitfaċċa fl-aħħar tal-lista nista' ngħid teħej jkun diżappuntat. Però hawnhekk għandna sanzjonijiet politiċi li huwa importanti wkoll bħal dak l-aspett legali. Pero hemm mezzi u modi kif aħna nistgħu nżidu l-infurzar, rridu naraw x'inhuma e, iż-żminijiet rridu naraw eżattament ċet jiġri fix-xjenza, fil-kummerċ. Dawn rridu naraw għax inkell nistgħu naqgħu lura. U dawn ma importanti wkoll fis-suq intern ta' 500 miljun persuna għaliex illum il-ġurnata rridu naraw li jekk ikun hemm prodott li mhux sigur, dan irridu naraw li dan il-prodott e, e, għandu aċċessibilità għal 500 miljun ruħ. Issa Sinjura Gephardt jekk jogħġbok. Grazie ħafna, Sur President. Aziz, uh, kandidat għal-Kommissarju, Sur Borġ, inti fl-ewwel round b'suċċess kbir tkellimt u semmejt il-kunċett tal-prinċipju tas-sussidjarjetà u inti użajtu sabiex tevita s saqsi mistoqsijiet, anzi bil-tweġeb mistoqsijiet mod speċifiku. Jena nerġan saqsik mistoqsijiet nishtiqek li tweġeb mod preċis. Il-Komissarju Redding palissa edha tħeji u kol proposta dwar sabotaġinti e, e, poġġa l-Komissarju Redding fit-ħejja tal-portafol taħħa. Issa aħna nafu wkoll li l-Kummissjoni Ewropea hija mitluba sabiex tressaq proposta leġislativa dwar l-aċċess għal kont bażiku għal kull persuna fl-Unjoni Ewropea. Din kienet weda iżda fil-programm tal-Kummissjoni Ewropea ma naraw l-ebda referenza għal dan. Inti u mal-funkim mal-Kummissarju Barnier, jekk inti ħassi l-Kummissarju, inti ħat appoġġaħ l-Kummissarju Barnier sabiex tipprova tfassal din il-proposta leġislativa vew le? Il-mistoqsija li smajta naħseb Ovvjament aħna mux responsabilta tal-kumitat, però ħallik nipermetti l aktu iġab il-mistoqsija. Sur Harbor, jiena ma nistax nidder spiritus, pero il weġiba hija Iva u Iva. Din it-tweġiba tiegħi li jiena nista' nagħtik. U minix ħani hawnhekk nixtieq niżviluppa l argumenti għaj fejn qed ngħid Iva wara kollox. Mela, fuq il-kwoti dan huwa kopert mill karta ta' drittiment tal-bnidma ġdin tevita li kunem diskriminazzjoni bejn is-sessi, però tħalli eċċezzjoni għal diskriminazzjoni pozittiva għal sess li huwa l-inqas rappreżentati ġifri situazzjonijiet jista' jkun hemm ukoll każijiet ta', ta l-irġiel, però ħafna drabi nsibu n-nisa f'din il-problema. M'għandix diffikultajiet bil-kwota li ħarġet, ovvjament iridu naraw l-elementi tal-proposta nifissa għaliex ovvjament hemm ċertu riservi minn ħafna nies Eh, għalet nitkellmu fuq eh, nitkellmu fuq boards hawnhekk mhux persuni ġew eletti, però jekk dan ifalli aħna rridu nirreferu u inserħu wkoll fuq il-kwoti nifisshom. Fuq il-kontijiet bankari, jien ħsibt li diġa' kont semmejt dan kollu fl-introduzzjoni dinja weda. Il-proposta ta' bil-ħaq ser tiġi mneda, irrid niddiskutija mal-Kummissarju Barnier u dinja xi ħaġa li tista' eh, ta' fetwa l-kulħat għaliex din hija xi ħaġa li ser tagħmel ħafna differenza għal konsumatur, xi ħaġa vaga. Però jew astratta jew xi ħaġa li ħadd influenza l persuni kollha. Il-persuna normali ta' triq għaliex ħat offri aktar trasparenza, abilita' biex wieħed jibdel il-kontijiet bankarji tiegħu anki rigward miżati u din l-inizjattiva kif ġejt informat mis-servizzi, hija marrata għal adozzjoni għal frar ta' sena li ġejja tal-2013. Għandkom mistoqsija supplementari? Iva dwar dan it-tieni punt għandi mistoqsija supplementari aħna mhux qed nitkellmu biss fuq trasparenza jew fuq il-possibilità li wieħed jista' jibdel il-kont tal-bank, iżda li rridu niżguraw illi kull ċittadin jkollu aċċess u l-possibilità li jkollu kont fil-bank. U jiena nixtieq inkun naf inti issa meta tkellimt fuq l-inizjattivi din hija xi ħaġa vaga ħafna li inti semmejt. Jiena nixtieq illi jkoll garanzija legali ċittadini tiegħi din hija xi ħaġa li jiena nixtieq ninsisti fuqha. I fully agree. Iva, naqbel 100%. It-tlet punti ta' bilħaq u maċċessibilità għal kont bankarju, għaliex kont bankarju sar importanti daqs il-karta tal-identità tiegħek, l-aspett ta' trasparenza dwar il-miżati u anki il-kambju ta' kontijiet. Fil-fatt it-titlu ta' direttiva ser jkun l-aċċess għal kontijiet bankarji li nbidluħ fid-dritt innifsu. Grazzi tassew. Issa Sur Mendel, għal-minuta. Grazzi tassew. Aħna unek qed nieħu ħsieb nieħdu ħsieb il-ħarsien tal-konsumatur u inti wkoll konsumatur u għalhekk jien inħoss li inti wkoll għandek tkun protett u mħares. Saru numru ta' kummenti u fil-fat l-ex komissarju tijak ġi kellu jirriżenja minħabba dak li intqal Pero qabel ma terfa din il-karga tant importanti fl-istituzzjonijiet irid ikun hemm investigazzjoni min-naħa ta' l-Olaf. Dalli fil-fatt kien kummissarju tajb għal politika ta' prevenzjoni u anki ta' informazzjoni ta' informazzjoni għazzazax konsu, ta' kons konsumaturi. Lura rridu naraw x'kienu l-aħjar għażliet ukoll għal prodotti tal-lika li ta' ma' l-istess triq. Għanna mistoqsija hawnhekk f'dan ir-rigward inti kif taħseb li l-pazjenti u l-konsumaturi jistgħu jkollhom aċċess aktar faċli għal mediċina innovattiva. None of those are the responsibility of our Da, mu mish responsabilta tal-komitat tana, per ħankun ħantik il-possibilità li staqsi dawn il-mistoqsijiet, pero ma naħsibx li l-olaf huwa eh, eh, relevanti għal dan is-suġġett. Ma nafx nħalli fidejn is-sur Dr. Borċ jekk irċi wieġeb għal dik il-mistoqsija. Mhix kwistjoni li nkun ah, li marti nkun prudenti hawnhekk. Jina rrid nkun verament attent f'din il-kwistjoni. Jina ħdimt ma' Sur Dalli fil-kabinet barra l-kabinet u nittama li u jkun jista jiddefendi l-pozizjoni tiegħu, però dak kollu nista' ngħidlek jiena qiegħed hawnhekk għaliex kien hemm riżenja jrid ikun hemm sostitut, il-gvern tiegħi ħatar lili bħala sostitut Eh, ta' surdalli u għalek qed nofrilkom ammont ta' kontinuita, però qed nofrilkom l-idea tiegħi ukoll. Olaf, ovvjament tista' tiddefendi ruha għalija nfissa m'għandi mandi xej ngħid dwar dan il-punt u issa rigward il- rigward l-ikel. Ġifri biex ikolna ikel aħjar jista' jkollna daw maffarijiet bla dubju li huma importanti ħafna sabiex jedukaw lin-nies jibri jkun hemm korsijiet dwar li kell. Mhux ngħidulhom li ma tistax tikol dik u dik il-ħaġa, però ninformawhom dwar l-ingredjenti li huma qed jikkunsmaw u anke l-affetti ta' dawk l-ingredjenti li qed jiklu. Issa rigward il-mediċini l-ġodda, aħna rridu nkunu dejjem miftuħa l-aspetti innovattivi, anke mediċina alternattiva wkoll hemm eh, li jippreferu ma eh, jibilawx pillo li ma jippreferu li jaqdataw proċeduri oħra u jessa kemm ikunu siguri m'għandniex ninterferixxu mid-dritt tal-konsumatur li jażlu il-mediċina li u iħoss li tista' tkun tajba, li tista' tnaqqas l-uġieħ, tista' tikkurom, hemm elementi psikoloġiċi dwar dan kollu rigward l-għażla u naf li hemm ukoll idea toħra. Però aħna għadna qed nistudjaw u anki nfasslu rapport fuq il-kwistjoni ta' disponibilità tal-mediċini infusa, ġifri jekk mhix ġodda, odma, jekk mhix mediċina tradizzjonali jew inkella alternativa alternattiva wkoll. Mela fuq din il-kwistjoni permettulna li nħallu libertà tal-konsumatur biex jazlu dejjem ġala darba ħna nipproteġu is-sigurtà tal-mediċina li hemm disponibbli aħna għanna aġenzija tajba ħafna responsabbli ema li u kol tittiġi riformata sabiex eh, nigarantixxu l-indipendenza tagħha, però u kol l-autorizzazzjoni tiqaf hawnhekk għax l-autorizzazzjoni hija ta' kummissjoni. Nixtieq nippermettilek ukoll supplementari, mistoqsi supplementari u nagħti l-kelma lill-Onorevoli Turinen. Grazzi tassew, meta ħna niġu għal leġizlazzjoni u kwissjoni marbuta mal-konsum, inti għajjint numru ta' punti rigward is-sigurtà tal-prodott, id-dritt għal kont bankarju. Pero ma nistawx naraw inizjattivi ġodda li ħerġin, allura x'inhuma l-inizjattivi ġodda li kieku inti tkun tixtieq tniet għal konsumaturi. U sur President, jiddispjaċini li kolli nindirizza kwistjoni partikolari li hija kruċjali għal kulħadd u għal kummissarji kollha minkejja x'inhu l portfolio tagħhom. Dija kruċjali għal kulħadd. Intom tafu li intom inti ħseb kien tirrappreżenta 500 miljun ċittadin. X'taħseb dwar artiklu 21 li inti kwotajt inti nnifsek nixtieq insaqsik dwar dan. Mo partikolari met inti titkellem dwar il-pozizjoni fuq l-ugwaljanza, il-saħħa ta' sesswali tan nisa jina smajt ħafna kritika fuq ek dwar dan. Ma nafx jekk inti tappoġġax attivament artiklu 21 tisar tiġġieled id-diskriminazzjoni. Dr. Borċ, kjoġbok. Iva, u mhux għax dinja kwistjoni tas suq intern, imma għax laħjar aħjar ħaġa li nagħmlu. Artiklu 21 jinsaf fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal u għarri rifless ukoll fil-leġiżlazzjoni Maltija. Artiklu 21 ġi kupjat kollu kemmu u mdaħal fil-leġiżlazzjoni tagħna permezz ta' amenda fil-ugwaljanza għal liġi tal-nisa u l-irġilli għandna f'Malta u lina appoġġajta wkoll. Ġifri jiena appoġġjajt dan fil-pajjiż tiegħi għalfejn m'għandix għal nappoġġaħ fiħdan l-Unjoni Ewropea. Għandek il-garanzija tiegħi f'dan ir-rigward. U tajtkom eżempi konkreti wkoll ta' kif dan għandu jsir għaliex għalkemm għandna artiklu 21 fil-karta ta' karta ta' drittijiet tal-bniedem ħadd ma jista' jgħid li fil-pajjiż tiegħu kollox miexi skont artiklu 21 tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Ġifier kull kummissarju jrid iħares li artiklu 21 ma jkunx limitat għal libertà jew għas-saħħa imma għal politika kollha tal-Unjoni Ewropea. Jina ikolli najt li naħsibba kemm xejn differenti f'dak li għandu x'jaqsam inizjattivi ġodda dwar il-konsumaturi u l-punt tiegħek għandna l-ADR li għaddej mit-trialogu Għanna u kol l-ODR li e- qed jiġi diskuss għandna wkoll il-programm tal-konsumaturi li ok mhux amministrativ imma hemm azzjonijiet fiħdan dan il-programm innifsu għanna id-direttiva fuq l-aċċessibilità tal-kontijiet bankarji li ħirġa daqt u nittamaw li saqja nar ikollna proposta fuq is-sigurtà tal-prodotti f'kollaborazzjoni ma' kummissarji oħra sa fejna finu għal kummissarju Tajjani innifsu, iġifri iva hemm inizjattivi ġodda. Jina nipreferi però nixħet l-attenzjoni fuq ftit inizjattivi li jirnexxu aktar milli noqgħod eh, naħroġ u nġri barra ħafna inizjattivi u ma nilħaq lebda inizjattiva fl-aħħar ma nilħaq lebda miri jekk jiena niġi maħtur min-naħa tagħkom, niġi approvat minnkom, jiena ser ikolli perjodu limitat li fadalli taħdan il-mandat ser inkun komissarju sħiħ bħal komissarji l-oħra però kull ma jkun fadalli sena u 10 xhur u allura jiena ser nippjana skont iż-żmien li jkolli disponibbli tiegħi, però ovvjament ma naħsibx li l-ebda komissarju ma jaħseb fil-mandat ta' wara pero jena nħob nixħet l-attenzjoni fuq dak li għandi disponibli u nwetkom li dak li jena għani proponi wetta. Għanna mistoqsija supplementari l-Onorevoli Turinen. Grazzi tassew. Kienet diskussjoni twila fuq il-redress kollettiv. Il-President mistoqsi supplementari. Din hija kwistjoni li la għaddejja u jiena nixtieq nsaqsi dwar l-inizjattivi l-ġodda. Tista' tkun eh, inizjattiva ġida dwar ridress kollettiv, mbagħad nixtieq nistaqsi mistoqsi oħra dwar artiklu 21 għax dan ifisser li jkollna appoġġ attiv tal-LGBT, il-qafas tal-LGBT, u din tista toħroġ mill-Sinjura Reddick, Inti tappoġġa din u tappoġġa b'mod attiv xogħol ta' żvilupp li jinkludi drittijiet sesswali u reproduttivi u anki finanzjament dwar dan din ser tkun ukoll deċiżjoni tiegħek bħala kummissarju. ħafna mistoqsijiet, persa nipprova nwieġeb. Iva, jekk ikun hemm inizjattiva mis-Sinjura Redding li hija responsabbli għad drittijiet, mandi leb, mem lebda raġuni għalfejn jien m'għandix nappoġġa tali programmi dawn huma konformi artiklu 21 tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem u drittijiet tal-bniedem nfusu. Dawn ukoll hemm punti li jaqgħu taħt il komissar ta' svilup u diġà weġib din il-mistoqsija. E, jiena ma ħajja nagħmel xejn jew nipprova nagħmel biex innaqqas li nsibu fil-programm. Dejjemu li il-programm ikun konformi mal-regoli ta' l-istati membri, mal-liġijiet ta' l-istati membri sa' rigward il ridress kollettiv. Kont kont nipreferi kiku inti saqsejt nixin l-opinjoni personali tiegħi. L-opinjoni personali tiegħi hija ċara, jiena favur il ridress kollettiv u fil-Parlament Malti il-sajf li għandek minister zbal, Ivvutaj biex għall-ewwel darba f'Malta ikollna leġiżlazzjoni għal ridress kollettiv. U jina eżaminajt l-istatistika, naħseb li jem madwar 18 minn 27 stat membru li ġa adottaw ridress kollettiv. Rimedju kollettiv intom tapprezzaw li kull direttiva f'dan ir-rigward tix ikolla bżonn kooperazzjoni, hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni mal-kummissarji l-oħra. Għaliex inkun preżuntus kieku li ngħidilkom li ħaneħdu dan il-linja jew oħra, però eħe, naħseb issa naqbel magħkom wasal iż li nieħdu passi fuq dan il-punt. Grazzi tassew. Niskuża ruħi għal dawk eh, li qed isegwuna minn fuq l-internet għaliex aħna tlifna il-kamera lura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 Eh, ilu jipprova jsaħħaħ il-pożizzjoni tal-konsumaturi jittejjeb il-sitwazzjoni tagħhom sabiex ikunu jistgħu jagħmlu għażliet informazzjoni. Naf li inti għandek ħafna esperjenza anki fiħdan il-Parlament Malti Għalle kiena konvinta li inti u kol se tkun effettiv u kol f'kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew uh, eh, jena nisab ċerti li nistaw norbtu fuqek f'dan ir-rigward. Sejna nishtiq nistaqsik, x'se tagħmel inti biex il-politika tal-protezzjoni tal-konsumatur issir priorità fost ħafna eh, politiki oħrajn inti għat illi se tkun il-leħen tal-konsumaturi, ġifiri kif se tkun il-paladin tal-konsumaturi meta eh, se jkunem xogħol ukoll fuq sma oħrajn din u koll hija priorità tal-istrateġija favur il-konsumatur. Grazzi, Sur Boġa Kjoġbog. Jiena se nimxi fuq l-artiklu 38 tal-karta li jgħid li l-politiki tal-Unjoni, politiki mhux politika, irridu jiżguraw livell oli ta' protezzjoni għal konsumatur. Ġifri miex kwistjoni li wieħed uh, jalloka il-protezzjoni tal-konsumatur eh, għal uh, aspetti partikolari biss imma kull direttora ġenerali fil-politiki tal-Unjoni Ewropea irrit jizgura u għamnek nerġa' kwota livell li taħarsin għal konsumaturi l-ar ħaġa li tista' tiġri jalli najdu il-protezzjoni ta' konsumaturi responsabilità ta' Signora Redding jew inkella jekk ta' provaw li responsabilità ta' Tonio Borg u il-kommissjoni l-oħra, il-kommissarju l-oħra ma jagħtux kas dan l-aspett ta' ħarsin tal-konsumaturi. Dan huwa mandat li joħroġ u jemana mill-karta ta' drittijiet fondamentali, ġifiri il-ħarsin tal-konsumaturi li tkun kollimkien u l-agenda tagħna hija bbażata fuq ta' informazzjoni, edukazzjoni, imma u koll infurzar u rimedju. U jiena nistenna bil-ħerqa bil li, li jkun jeżisti ta' sew dan ir-rimedju. Imma propju il-qofol ta' kollox jiena semmejt dawn l-erba prinċipji imma il-qofol ta' kollox jinsa propju fir-rimedju innifsu. Għaliex huwa inutli li wieħed ikollu dritt umbat ma jkollux mezz ta' rimedju biex ikun jista' jinfurzaħ u jħadmu dak id-dritt. Ġifir prioritajiet tiegħi ikunu se jkunu ir-rimedji imma niżgura koll li l-ħarsien tal-konsumaturi tkun eh, xi xaħġa li tapplika kullimkien fil-Kommissjoni, fil-Direttorati Ġenerali u illi din ikun prinċipju li jkun imħares kullimkien. Proset. Tweġiba f'żewġ minuti. Sur Bilen mistoqsija supplementari. Grazzi ħafna, Sur Boġ. Fu l-informazzjoni u edukazzjoni għal konsumaturi, inti taħseb li l mekkamizmi li għanna il-lum biex natu iktar informazzjoni l konsumaturi u l-attività ta' ċentri għal konsumaturi fuq ECC net taħseb illi huma biżejjed il-kooperazzjoni bejn dawn l-atturi eh, huwa uh, sodisfaċenti jew inkella eh, kif jista' jkun żviluppat iktar u inti bħala kummissarju ġdid x'beħsibek tagħmel biex ittejjeb il-mekkaniżmi li diġà jeżistu. Sur Boġa kjoġbok? Iva, għatem ħafna xi jsir kieku ma baqa xisir, jiena ta' xejqija ta' hawnhekk. Imma jiena nemmen illi aħna għanna ċerti odot illi irridu intejbuhom nirfinawhom. Diġa semmejt il-ċentri ta' protezzjoni għal konsumaturi li huwa network ta' entitajiet nazzjonali għal protezzjoni tal konsumaturi dawn irrid jissaħħa mod partikolar f'suq intern ta' 500 miljun ċittadin. Semmejt ukoll l-scoreboard. rrid insemmi ukoll jekk tippermettuli l-istudji għaliex kultant donna e, e, e, numbrawhom l-istudji għaliex jiswew wis u ma jagħtux riżultati biżejjed, imma nixtieq intikom eżempju fuq studju fuq l-imġiba tal-konsumaturi li wassal għambat għal direttiva fuq il-air eh, fil-kummerċ online. U grazzi għal dan l-istudju dwar uh, fuq l-imġiba tal-konsumaturi ħarġet direttiva propju fuq dawn il, dan il-kummerċ online, ġifiri wieħed jixtri prodott minn fuq l-internet u minajr ma tirrealizza inti tkun diġa għamilt sinjal ġo kaxxa minar fil-fat ma tkun għamiltu illi uh, li t-rigwarda id-drittijiet tiegħek, jiġifieri li jew tirrinunċjom, ġifiri fil-fat inti għandek tagħmel sinjal dik il-kaxxa rilevanti u mhux il sinjal jiġi waħdu. U dana kien suġġett ta' studju li s-servizzi tagħna wetqu fil-qasam tal-ħarsin tal-konsumaturi. Studju illi ta' riżultati eccellenti u jina beħsibni nikompli nuża dawn l-odot. Grazzi, Sur Boġ, Dennis Dion. Grazzi ħafna, Sur Boġ. Sfortunatament, il-kopji formati minn persuni tal-istess xorta għadhom qed jiffaċċjaw diskriminazzjoni ma jirċevux per eżempju tnaqqis jew skonti fil-lokandi, fil irridu bil-fors eh, eh, jibbukjaw żewġ tikmamar, il-Kummissjoni qed tipprova taffi l-affarijiet imma l-affarijiet għadhom diffiċli ħafna. Inti bħala konsumatur responsabbli skużawni bħala kummissarju responsabbli ħarsin tal-konsumatur tista' tiżgura li din il-miżura tiġi adottata mal-ar kemm jista' jkun u inti lest li tmur minn pajjiż sal ieħor tagħmel tippromovi din id-direttiva dik kienet l-ewwel mistoqsija. It-tieni. Tista' it tini ideja ċara ta' dawk eh, l-inkarigi li jinti se jkollok iċċedi biex tevita konflitt ta' interessi u dawk li tista' tibqa' iżommhom. Sur Boġ, ek joġbok. L-uniċi inkarigi illi għandi u jiena eh, membru tal-parlament, fil-parlament ta' Malta, jiena ministru u jiena membru onorarju f'xi kazini tal-banda f'Malta. Malta Eh, tama nittama illi il-marċi ta' dawn il- ehm, il kazini tal-banda mux se servu ta' xiexkil fil-ħidma tijaj għawnek jena uh, eh, minni xie direttur ta' xie kumpanija kommerċali mandiċ interessi eh, fil-negozju ta' ebda tip u il-moment li jena inħtart ministru fl-1998 u design jena Eh, ħallejt l-uffiċċju legali tiegħi ġifieri jiena ma nirċivi ebda ħlas mill-uffiċċju legali illi eh, kont assoċjat miegħu u jiena abbandonajt fil-fatt anki l-klijenti tiegħi. U għal raġuni sempliċi għal xina kont dak iż-żmien inħtart Ministru tal-Ġustizzja tistgħu timmaġinaw eh, x'kien jinqala u x'konflitt ta' interess kien ikun hemm li kieku jiena bqajt nagħmel dak it-tip ta' xogħol. Jina diġa ġibt għal eh, mistoqsija ta' x'se nagħmlu bih l-artiklu 21 se nagħmluh fi Gwarniċ fl-uffiċċji tagħna eh, jew inkella ndendluh mal-ħajt fid-dar tagħna, le għandna nimplementaw ovvjament u dana nistgħu nimplementawh permezz ta' miżuri speċifiċi u partikolari. Waħda minnhom semmejta diġà illi eh, tiżgarra xi ftit, pereżempju fil- ehm, donazzjoni tad-dem, imma hemm oħrajn ukoll f'Malta, pereżempju fil- rigward tal-kura tas-saħħa, eh, miżura li jena bozzajta flimkien mal ministru tal-ġustizja, se jkun possibli fil-kull eh, sptar illi mm, il-partner tal-persuna nkjek tkun tal-istess eh, tista tkun meqjusa bħala l-iktar persuna qrib tal-pazjent. Ġifiri, kull darba illi kunem dan il-lok għal diskriminazzjoni, Sakemm jaqgħu jkunu rilevanti taħt l-artiklu 21 tal-karta, jiena lest illi nappoġġa il-bidliet illi jkunu meħtieġa. Grazzi ħafna għannom tal-president ta' dan ismiħ irċivajt eh, itra minn Klaus Heiner Lejne biex eh, nikkonferma illi il-Komitat il tal-Affarijiet Legali eżamina il-dikjarazzjoni tal-interessi ta' Surboġ u apparti żball ta' tipografija il-Kumitat il ma kellu ebda diffikulta oħra. Aħna ma stajnix nifmu eżattament eh, tal-ema tipi ta' kazini inti membru tagħhom jiena membru tal-kazini tal-banda tal-banda aħna nħobbu il-mużika u kull raħal f'Malta għandu il-kazin tal-banda tiegħu u jiena membru onorarju ta' dawn il-kazini tal-banda illi uh, kombinazzjoni huma wkoll kostitwenti tiegħi. Issa mhux se nsaqsuk xi strument mużikali iddo inti. Uh, Sur jekk jogħġbok mistoqsija supplementari. Jiena Ivan issa nagħmel mistoqsija fil-qosor ħafna. dwar eh, l-inkarigi li jinti sezzom serraħt li moħi imma ma tlix eżattament xtaħseb dwar l-approvazzjoni mill-istati membri ta' direttiva kontra diskriminazzjoni. Mux qed nitkellem dwar l-artiklu 21 imma direttiva eh, kontra diskriminazzjoni. X'beħsibek tagħmel dwar din? Iva, daka laqqas ma jaqazattament taħt il-mandat tana imma ma importax nħalli s-surboġu wieġeb. Iva, jiena dejjem iġġiliet kontra kull tip ta' diskriminazzjoni tul il-karriera tiegħi u memmebda raġuni għalfejn jiena mandiċ namel ek illum u koll. Jena diġa semmejt ċerti inizjattivi li jiena ħattom jiena stess bħala eh, avukat, bħala ministru, eh, ġiliet kontra din il-diskriminazzjoni li kienet teżisti u tneħħiet il-diskriminazzjoni għalli xina nemmen fid-dinjità tal-bniedem li tfisser illi ma, ma tistax eh, teżisti diskriminazzjoni jekk ma tkun eh, li mi għatmi ġustifikata. Ovvjament, jekk jiena ninata post fejn iparka l-karozza tiegħi fil-pjazza tal-Parlament dik mhix diskriminazzjoni għax jien għandi bżonnu dak il-post, imma meta jkun hemm diskriminazzjoni ikunx ikun il-qasam li qed isseħħ fih anke jekk din tkun kontra il-Karti il konvazzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-midem jiena lest li niġġilida jiena rrid inkun ċar fuq dal-punt għaliex jiena nemmen fid-dinjità tal-persuna. Grazzi. Issa l-aħħar mistoqsija minn is-Sur Borghezio. Grazzi ħafna, Sur President, uh, Sur Boġ, jina nawguralek kull suċess jiena fost eh, eh, dawk in-nies li jammiraw ħafna lil pajjiżek huwa pajjiż ta' libertà u inti gburi u għandek biex tkun gburi. rapport mill-Qorti tal-Ġustizzja jgħid illi l-Istati membri ma jistawx jimpedixxu kummerċ l-użu ta' dawn il-prodotti li ma jkollhomx tikketta eh, bit-timbru EC. Naħseb huwa fl-interess tal-konsumaturi li kun jafu minn fejn ġejjin il-prodotti, l-oriġini tagħhom. Inti taqbel mal-kollega tiegħek il- kummissarju tal-kummerċ illi wieħed għandna nwarbu dan id-dossier fuq li għat informazzjoni dwar fejn eh, minn fejn ikunu ġejjin il-prodotti eh, u jew ma taħsibx li konsumatur għandu jkun jaf dwar l-oriġini ġeografika tal-prodotti f'pajjiżi rajna li kienem u koll ċerti eh, prodotti illi kienu per eżempju farmaceutiċi li jiġu per eżempju miċċina Dawn huma prodotti li huma perikolużi għas-saħħa ta' tfal. Hawnhekk il-President jinterrompi li l-kellim, il-kellim ikompli u trasparenza fuq il-kummerċ online u anki il-lob tal-azzart. Sur Borgezio, jiena naqbel miegħek f'dak li għat. Naf li rridu namlu iktar biex nigarantixxu li dawn il-prodotti li tlu fis-swieq tagħna minn pajjiżi terzi ikunu sikuri. Sfortunatament aħna m'għandniex l-istess sistemi ta' verifika li għandna għal prodotti tal-ikel. prodotti illi jitħlu fl-Unjoni Ewropea. Imma il-periklu jeżisti għaliex meta l-prodott anki li ma jkunx prodott tal-ikel ma jkunx prodott tal-bedja jidħol fis-suq ta' 500 miljun konsumatur jista' jkun perikolus u jista' jkun ta' periklu għal dawn il-500 miljun konsumatur. Għalhekk Alla volja ma nistax natik wis dettalji għaliex ma tantx naf wis fuq dan it-timbru u, u fuq din, din is-sistema jiena beħsib li nagħmel da kollu li nista biex niggarantixxi li s-sikurezza tkun priorità għalija, għal-Kummissjoni kollha kemmi, imma irrid immur ukoll lilin. Għaliex forsi ma nitkellmux dwar is-sigurtà fis-servizzi li jiġu offruti fl-Unjoni Ewropea aħna spiss nitkellmu dwar il-prodotti u ftit li xejn nisimgħu dwar il-servizzi, is-sikurezza kontra n-nirien li wieħed jidħol pereżempju uh, flukanda fl-Unjoni Ewropea illi għanda tamir Uh, eh, illi eh, ta, kontra n-nirien, min jaf kemm jissaw jissalvaw ħajiet permezz ta' tamir ta' dan it-tip. Ġifiri jiena uh, illi noħroċ Green Paper jew nibdew konsultazzjoni din għada ideja ma rridx noqgħod nimpenja il-kollegi tiegħi fil-kulleġġ ma li forsi mmexxu Eh, eh, proposta li tmur lil minn dak li qed tissuġġerixxi inti biex ninkludu ukoll is-servizzi f'dan il-mekkaniżmu ta' sikurezza bekk ikonna su intern li jkun iktar sikur bħalma naf li tixtieq inti. Mr. Borghesio, Grazie Presidente, brevissima. Grazzi ħafna issa. Fuq il-kwistjoni tal-kummerċ online u l-lob tal-azzart online. Il-Komitat Krim dan l-aħħar sar eh, jaf minnant l-esperti fil-fat li em, prezenza li tħassibna u eh, ta' organizzazzjoni eh, mafjuża f'dan is-settur ma taħsibx illi hemm li nagħtu iktar attenzjoni biex inħarsu mhux biss l-interess ġenerali kontra l-kriminalità imma b'mod speċifiku ħarsin tal-konsumaturi illi daw jispiċċaw eh, billi eh, jilabu l-lob tal-azzart online billi jixtru prodotti eh, li jistgħu jkunu ġejjin minn kumpaniji ġestiti minn dawn il-brikuni. Iva, naqbel miegħek anki għaliex dan il-kummerċ online huwa tajjeb fih innifsu, imma huwa xafra li taqta' miż-żewġ naħat jista' jagħmel ħafna ġid, imma jista' jagħmel ukoll ħafna ħsara għaliex jista' jħeġġeġ l-organizzazzjonijiet kriminali li jużaw is-suq intern kif jużaw ukoll is-sistema Schengen biex jabbużaw mill-drittijiet illi uh, aħna niggarantixxu għal konsumaturi tagħna. Irridu noqogħdu b'sebajnejn hawnhekk naf illi hemm direttiva imma ma nafx uh, x'livell ta' implementazzjoni intlaħa u din ukoll se tkun priorità għal sentejn ta' mandat tija jekk ikolkom pjaċir bija ovvjament. Good, thank you very much. Uh, we now then move to three short questions. Iva, san sanna għaddu għatlet mistoqsijiet osra, nfakkarkom, 50 sekonda l-mistoqsija, tweġiba ta' zewċ minuti. Obermajer, kieġbo, kollega Obermajer, grazzi għafna, Sur President. Iva, jiena fawissu saqsejt mistoqsija l komissjoni dwar il-plain packaging, ġifiri dwar il il-pakketti tal-pakket ta' sigaretti u anka t-tikketti li ħajkun hemm fuq il pakket ta' sigaretti. Sur bord ċadu kemm qal li l-Kummissjoni matul is-sena 2012 ħadd wassal sabiex tressaq proposta. Inti għandek informazzjoni dwar l-istadju li fija tinsab din id-dokument ta' ħidma dwar l pakjar ta' dawn il-prodotti u anka dwar il-periklu ta' dan e, l pakjar li jista' jkun ukoll marbut ma' traffikar u mal Manifestifikar ta' ċertu prodotti, aħna nafu li skont l-artiklu 17 tal-Karta ta' Trittijiet tal-Bnietem, aħna rridu naraw li dan nippruvaw nipprevenu. U x'taħseb ukoll dwar l-effettività tal-kampanji ta' prevenzjoni grazzi għall-użu tal tikketti għaru eh, l-pakketti, ta' daw l-pakketti ta' sigaretti. Iva, il-problema li għandi sabiex nwiġab din mistoqsija hija li d-direttiva hija koperta mir-regola tal-konfidenzjalità. Jiena ħanetikom eh, l-opinjoni personali tiegħi minix qed nikkomprometti l-pożizzjoni tal-Kummissjoni bl-ebda mod. Jiena rajt kif ħajider dan il-pakketti plain ħafna ġifiri minnajr ebda eh, tip ta' tizjien u dawn jistaw kolnu effettivi. Issa jekk aħna wasalniex fl-istadju il fil-fat aħna ninkludu obbligu bħal dan Jien ma nafx xek wasalniex f'dan l-istadju, però hemm bżonn li aħna nimplementaw regoli fuq il-pakketti tal- tabak jew ta' sigaretti illi jkunu effettivi. Il-prodotti tat tabak għandhom jidru illi huma prodotti tat tabak u għandhom ikollhom l-istess toma pad prodotti tat tabak. Ġifiri jiena kifettilkom ikolli noqodda xej lura ħalli ma ngħidilkomx eh, xistaw ikunu id-dispożizzjonijiet dwar din id-direttiva, però xejn mhu sigrid fl-Unjoni Ewropea u diġa' ħarġu ċertu ħarġet ċerta informazzjoni dwar ehm, din il-proposta. Jiena naħseb illi l-unika pajjiżi fejn jintużaw dawn il-pakketti plejn kienu l-Awstralja, pereżempju jena ġiġarajt ċertu pakketti illi fil-fatt jisu ma tantx jiġbet il-konsumatur sabiex jixxi prodott bħal dak. U fil-15 ta' awissu fil-fatt din it-talba kienet sidata din fil-fatt kien hemm U kol din il-challenge kontra l-Australia iżda din ma ntlaqatx u jina nixtieq illi l-istati membri jkunu ħilsa ħalli fuq baż individwali huma jintroduċu dan l tip ta' pakkett. Issa Jiena nixtieq ngħid li din hija l-opinjoni tiegħi minħabba li jiena jista' jkun illi meta d-direttiva tal-prodotti tal- eh, tat-tabak toħroġ u titniet jista' jkun illi din ħatwassal għal regolamenti illi jkunu iktar dajfa. Iżda jiena ħanamel minn kollox sabiex nwaqqaf illi dan jkun imdajef. Grazzi ħafna sur Buzuttil. Grazzi ħafna. Jiena, Sur Borġ, nafek personalment, mux bis minħabba li jiena uġej mill-istess familja politika tija, iżda mill-li minħabba li noqot xitlet toroq bis il-bot minnek, u iva, em dak il-klab tal-banda li għad bejnietna. Jiena ammirajtek dejjem minħabba l-integrità, iżda anke minħabba li inti dejjem missimbolizzajt u rappreżentajt id-drittijiet tal-bniedem li huma valuri importanti ħafna li kulħadd iħaddan nawek f'din il-kamra. Jiena nixtieq nirringrazzjak lilek personali minħabba li mingħajrek u mingħajr persuni bħalek żgur li pajjiżi mhuwiex jgħid bħalissa fl-Unjoni Ewropea ħaddan il-valuri Ewropea. Kif l-Unjoni Ewropea ħad tipprova twaqqaf issa il-prattiċi abbużivi, bħal per eżempju il eh, directris tal-konsumaturi. Inti li ma tip ta' miżuri konkreti beħsibek timplementa ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nwaqfu dawn il-prattiċi abbużivi. Grazzi. Grazzi ħafna sur pozittiv, grazzi tal-kummenti ġentili tijak, pero jena nishtiq nżid ukoll ma dak li għattinti, illi dak li inti semmejt b'mod partikolari Jiena fil-fatt ħafna drabi ħabba twitċi magħhom anka matul il-prattika legali tiegħi, anka matul is-snin 80, meta kien ikolli lil xi klient li jiġi b'xi kont fidu illi wasallu minħab xorta waħda minħabba xi ħaġa li hu mardnax dak iż-żmien kien il-każ ħafna li jkun hemm ħafna kontijiet għall enċiklopediji li kienu jkunu ordnati bil-posta. Iżda l-lum il-ġurnata minħabba ħafna xirjet isir fuq l-internet hemm il-problema li din tista' tkun iktar sikwit u hemm ħafna nies ukoll qed jixtru l-vaganzi tagħhom fuq l-internet. U jekk aħna maħniex ħanieħdu ħsieb dawn ir-riklami illi huma eh, mandomx l-informazzjoni preċiża fija. Kemm f'dak li għandu x'jaqsam riklami ta' vaganzi, kemm riklami ta' farmaceutiċi u prodotti ta' mediċina u jekk aħna maħniex ħanaraw eżattament x'qed jiġri fl-Istati Membri tagħna, aħna żgur li maħniex qed nkunu ninfurzaw il-leġiżlazzjoni kif suppost u ma nkunux qegħdin inħadnu wkoll il-valuri tagħna. Jien diġà semmejt il-rimedju legali, l-ODR, l-ADR, l-scoreboards, iċ-ċentri ta' ħarsin tal-konsumatur fil iżda nafu kol irridu ninalizzaw sewa rapport illi ħajdilna eżattament xed jiġri f'dak li għandu x'jaqsam kummerċ fuq l-internet, kummerċ elettroniku. U aħna rridu noqogħdu attenti ħafna f'dan il-qasam. Irrid eh, ngħidilkom ukoll li aħna ħanamlu minn kollox sabiex eh, noqogħdu attenti dwar dan u dwar kif għamilna anka fil-kas tal-health claims aħna rridu noqogħdu attenti ħafna anka fil-qassam tal-kummerċ elettroniku. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-aħħar mistoqsija minnha tal-Kumitat Timko tas-Suq Intern u uh, issa din mistoqsija minnha tas-Sur Greg. Li Dr. Boċ. Il-mistoqsija tiegħi kemm taħseb li ħajr nexxilek twetta il-pjan olistiku għall-affarijiet tal-konsumatur meta mill-esperjenza nafu li il-fatt li dan il-portfolio u maqsum fost diversi kummissarji dejjem irrenda dan il-proċess diffiċli. Eżempju, u dak li semmit il-kollega ta' rigward il-mekkanizmu ta' rimedju kollattiv li fil-fatt ġi esklus meta dan l aħħar ġi prezentat il-pakket leġislattiv dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fuq prodotti finanzjari. U għalek xpassi sertuħu biex tassigura li ċittadini Ewropej, speċjalment dawk vulnerabbli, ikollhom ir-rimedji neċessarji fuq dan il-pakkett finanzjarju. U fl-aħħar net, illum kemm il-darba semmejt l-impenn tiegħek lejn il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Aħna qed nifhmu sew l-impenn tiegħek ħajkun wieħed mingħajr ebda riservi. Grazzi. I would like also to reply in my mother language because it would be very unpatriotic for me to reply a language eh, eh, in, in an English. Nishtiq inwieġeb bil-Malti minħabba li żgur li ma tkunx ħaġa patriottika jekk ma nwieġibx bil-Malti jiena. Grazzi tad-domanda tiegħek. <clears throat> Naf kemm inti impenjat fil-qasam tal-konsumatur għax naf inti rapporter ta' dal-Parlament fuq l-ADR li għaxa xi ħaġa li se tagħmel differenza fl-Unjoni Ewropea jekk jekk tgħaddi. Fuq ridress kollettiv tiġat li jiena favur, personalment favur, naf li maġġoranza ta' stati membri favur, però rrid naħdem ma' kummissarji oħrajn. Inti għamilt kritika l-asma tal-portofolji, ma nistax nikkummenta eh, dwar dan għaliex jiena parti mill-Komissjoni jekk niġi approvat u allura irrid nidefendi deċiżjonijiet anki li saru qabel fil-Kummissjoni. Però l-wieġeb kif wieġeb ukoll jidilli l-preċessuru tiegħi meta saqsew domanda simili fuq din qasma li jiena nifhem ir-responsabilitajiet bħala illi Sinjura Redding tieħu ħsieb id-drittijiet essaċ tal-konsumatur u l-rwol tagħna huwa iktar ta' koordinazzjoni, ta' kooperazzjoni bejn l-Istati membri li hija parti importanti ħafna fil-qasam tal-konsumatur eh, għal rigward l-agenda tal-konsumatur innifisa. Inti saqsejtni jekk jiena nkunx kommess bla riservi għal karta ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena fittix il-karta ta' drittijiet tal-bniedem m'hemmx eċċezzjonijiet, anzi hija pjuttost drafted bi stil Amerikan li inti tinunċi għal prinċipju u bat semmaj l-eċċezzjonijiet joħorġu mill-qorti, mhux mill-kummissarji. U allura l-għand riservi mentali dwar il-karta ta' drittijiet tal-bniedem, la riservi effettivi, u l kost nara l-anqas il-karta stess ma timponi ħafna riservi u eċċezzjonijiet. Vera li kull dritt jieqaf fil-frontiera tad dover u koll, l-ħares aħna nitkellmu biz dwar drittijiet u ma jkollniex dover, għax kella drittijiet stess jispiċċaw. Però le m'għandix eh, riservi u dan ngħidu bl-ikbar blikbar bl-ikbar onestà, għax ħajti dejjem kienet marbuta maġlidiet tal-drittijiet tal-bniedem. Għamil żbalji f'ħajti eh, f'ħajti wkoll min ma jaħdimx ma jagħmilx żbalji dak ikun żball ħajtu kollha, ħajtu nnifsu tkun żball, imma jina fuq il-dritti tal-bniedem u l-karta dawn huma dokumenti li għalija huma xi ħaġa illi inħossni viċin ħafna tagħhom. Well, thank you. I'd like to thank all my members. Grazie ħafna nixtin ringrazzja ħafna lill membri kollha tal-Kumitat Imko, tal-Kumitat Internu tal-Konsumatur u issa nixtieq nerġa' naddi lura tmexxija ta' dan ismih lill-kollega tiegħi. Grazzi ħafna Sur Harber. Issa nistgħu naddu raba round ta' mistoqsijiet u tweġibiet u hawnhekk issa qed nitkellem dwar il-mistoqsijiet il-ġejjien minnaħat tal-Kumitat Agrikolu. Għamma ħames mistoqsijiet osra ġifiri mistoqsijiet ta' 50 sekonda u tweġibiet minnaħat ta' Dr. Borġ ta' żewġ minuti il-wahda. U nibdew bissur Albert Dess, jek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Dr. Borg, jiena smajt dak li qed illi fis-sena 2010 kien hemm din id-deċiżjoni li ttieħdet illi fil-fatt l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli ħajkunu permessi biss jekk l-importazzjoni tkun qed tissodisfa l-standards tal-protezzjoni tal-annimali, ħarsin ta' saħħa tal-annimali tal-bnedmin, etc. Inti tista' t-garantilna illi dan din id-deċiżjoni wkoll kolħat tkun implementata? Dank, Herr Borg, bitte. Grazzi ħafna, Sir Borġek joġba. Iva, hemm liġi li għandha tkun implementata u liġi kienet ċara ħafna dwar dan il-qasam. Iġviri illi ma jkunx xi ħaġa ġusta li aħna nagħlqu għajnejna qudiem importazzjonijiet ta' prodotti li mhumiex qed ikunu Eh, ta' sodisfazzjon vizavi l-standards tagħna. U dan huwa inġus anka minħabba l-bdiewa tagħna u naf li din hija kwistjoni sensittiva u nista' nifhem għalfejn. Iżda jiena naf ukoll li dan is-suq intern li huwa kompost minn 500 miljun ċittadin m'għandux jiddiskrimina kontra il-bdiewa Ewropej stess, però jiena naħseb li anka dwar il-sigurtà tal-prodotti li mhumiex biss agrikoli, iżda anke dwar il-prodotti agrikoli aħna għandna l-mezzi sabiex aħna ninfurzaw dawn l-standards. Aħna għandna l-uffiċju li josib kwistjonijiet veterinarji u anka kwistjonijiet li għandu xaqsma mal-prodotti tal-ikel li jizgura li ispezzjonijiet mhux biss isiru fl-Unjoni Ewropea, iżda anke barra mill-Unjoni Ewropea u f'kull ftehim illi aħna għamilna u mażaru koll l-Arġentina, Brazil, pajizi oħrajn, u għadin jipruvaw jamlu sakemm jista' jkun illi jaraw illi dak li qed jidħol f'dan is-suq intern ta' 500 miljun ċittadin huwa skont l-istess standards li aħna qegħdin nitolbu u nimplementaw fuq il-bdiwa tagħna Ewropej. Iva nistgħu aħna niżguraw li dan ikun infurzat, da żgur li nistgħu. Għandna wkoll direttivi oħrajn fuq il-saħħa tal-pjanti. U anka l-ftejjem kollha l-Ewropa qiegħda tiffirma anke ma' pajjiżi oħrajn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Naf li Russja issieħbet issa fil-WTO, naf ukoll li hemm ċertu kontroversja dwar dak illi huwa importat u dak illi aħna m'għandniex permess illi nesportaw għal raġunijiet tekniċi aħna dawn ir-regoli qatt ma nużaw ma' reġinijiet protezzjonisti, però fl-istessin aħna rridu niżguraw u nisqu ma pajjiżi l-oħrajn barra mill-Unjoni Ewropea sabiex ukoll iżommu mal-obbligi li huma diġà qalu illi ħajżommu magħhom meta sibu ma' WTO. Grazzi ħafna s-sur Luis Capola Santos, ikjoġbo, sin sekonda. Grazzi ħafna sur eh, kandidat għal kummissarju Kif eh, taf l-Unjoni Ewropea dal-waqt ħatadi koll il- Il-permess li aħna nipruvaw naraw kif ħan solvu l-problema tal-mad cow disease, aħna nafu li ntefqu ħafna flus u ħafna fondi għal dan il-għan u aħna u koll rajna li kienem kampanja u koll li kienet t-prova t-ħedġi iktar li kien vegetarian, pero aħna rridu naraw u koll li dan it-tip eh, ta' leġislazzjoni naħseb illi xorta waħda twassal għal ċertu każijiet ta' cross contamination fl-eli irruzzi ta' tana. Din importanti, għad raġuni u importanti ħafna li aħna li batu messaġġ ċar sabiex nserħu moħi ċittadini tagħna ħalli ngħidulhom li m'hemmx iktar riskju jew dubju. Xa tagħmel, besbek tagħmel inti, Dr. Borġ? Iva, jiena naf xaħġa ħaġa dwar din il-problema minħabba l-fatt illi naf x'kienu l-problemi illi aħna ħabbatna wiċċna magħhom meta faqqad din il-marda tal-BSC u fil-fatt din waslet għal diffikultajiet ekonomiċi u finanzjari kbar ħafna, minn dawk il-pajjiżi fejn din il-marta kienet preżenti. U kien hemm ukoll ħafna miżuri li forsi kienu eh, stretti ħafna iżda kienu importanti ħafna sabiex aħna niprevjenu l-element tal-proteini li ġejjin minn dawn l-annimali li kienu morda li qed jingħataw lill-annimali li jiklu biss ħaxix. Jina naf illi minnet jgħid għalfejn aħna ma neħuġ din il-projbizzjoni ħalli bekk għalmen għal dawk l-annimali illi jistaw jiklu il maħna nkunu nistaw nintroduċu l-element tal-proteini tal li ġej mill-annimali fl-alf li jina talom. Iżda jina nifem l-importanza li aħna edin pruvaw ninfurzaw din il-projbizzjoni u illi nevitaw illi nħaltu fl-alf illi qed jingħata li dawk l-annimali li ma jeklux laħam il-proteini li ġejjin mill-laħam. U għadin raġuni jiena naħseb li sabiex inkunu qed niżguraw li konna level ta' sikurta assolut anka minħabba l-fatt li l-każijiet tal-BSC naqsu b'mod konsiderevoli anka grazzi għal miżuri li aħna implementajna. Jiena naħseb li sabiex nerġgħu niftu din il-kwistjoni u jekk aħna noqogħdu Eh, nerġgħu morru lura nħdu pass lura u neħu din il-projbizzjoni din tista' twassal għal sitwazzjoni fil-ġejjini fejn terġa' tfaqqa din il-marda u din żgur li ħadd m'għandu bżonna għal bosta raġunijiet u anke minħabba li aħna rridu nizguraw illi dejjem naraw illi l-ikel tagħna l-prodotti tal-ikel tagħna dejjem ikunu ta' kwalità u siguri għal kulħadd. Għandna raġuni rridu nkunu prudenti ħafna, noqogħdu nkunu kawti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, għar nofsnar tajjeb, eh, Sur Dr. Borg, il-kura ta' s-saxħa tal-annimali huwa suġġett importanti ħafna fil- dan il-portafol tijak, specialment anka il-pont ta' trasport tal-annimali. Fil-dialogu ehm, li aħna kanna f'Mejju, il-Komissarju li kena qabel fi Malta kien tkellem li mhux ħajappoġġa ehm, dawn il-pozizjoni ta' zvantaġ f'dak li għandu xaqsam trasport tal-animali. Inti tista' eh, tikkonferma li inti tkun tal-istess pozizjoni? Sir Borċ, L-għonet, Sur President, jina nishtiqnejt li nara fl-sforzi li intom għamiltu f'dan il-rispet. Relevanti jek intom taqblu xew le meħabba li ħafna drabi il-kura tas saħat tal-annimali hija mitqisa bħala xi ħaġa li hija sussidjarja, bħala xi ħaġa li mhix importanti, bħala xi ħaġa illi fil-fatt qiegħda twaqqaf il-progress anke f'bosta qosma. Iżda speċjalment f'dan il-perjodu li nsabu fih, f'dan il-perjodu ta' kriżi ekonomika, aħna nafu li rridu nippruvaw għan nkunu prattiċi kemm jista' jkun. Iżda jiena kun senċir mija, kien minix għan xi ħaġa li ma nistax nasal għalija sabiex nagħmilha, iżda nista' nwietkom żewġ affarijiet. L-ewwel il Ir-regolamenti għanna bħalissa illi u madwar trasport tal-annimali u mux ikunu forzati u l-prova hija minħabba li jena għatma smajt dwar proċedura ta' ksur ta' regoli illi imbdiet kontra xi stat membru dwar it-trasport tal-annimali. Naturalment skont ir-regoli li għanna bħalissa fis-seħ, ġifiri jiena naħseb li f'dan il-każ nistgħu naraw li għanna mod ta' kif aħna nistgħu ntejbu l-affarijiet il-proċeduri u għalfejn pereżempju il-vetturi li jitrasportaw l-annimali m'għandhomx ikollhom sistema ta' navigazzjoni ħalli bekk aħna niżguraw li dawn il-vetturi fil-fatt din segwu u jirrispettaw ir-regoli tal- ħajsin tal-annimali fil-kontest tat trasport tal-annimali. Issa jina dwar it-tieni kwistjoni nixtieq ngħid li dwar il-liġi tal ħajsin ta' saħħa tal-annimali aħna nafu li hemm proposta li ħarġet għal qafas ġenerali għal saħħa tal-annimali li ħatitniet is-sena d-dieħla għandi diġà bdejna naħdmu dwar dan il-punt. Issa, jekk aħna għandniex nerġgħu niftħu din il-kwistjoni, ġifieri jekk il-regoli li għandna bħalissa fisseħħu mhux biżejjed għal ħarsin tas-saħħa tal-annimali, jew nkella jekk dawn ir-regoli jistgħu ikunu forzati, però naturalment jiena nista' inkompli insaqsi nwieġeb il-mistoqsija supplementari. Issa jmiss l-Sur Sie haben sich für Sur Borg, inti fil-fatt tkellimt dwar il-fatt illi l-Ewropa tkun il-champion, il-paladin tal-servizzi tal-ħarsin tal-konsumatur. Inti taħseb illi issa dwar din il-kwistjoni tal-ħarsin tal-annimali, taħseb illi dan ħajkun implementat. Issa dan dwar il-kritika dwar l-efsa inti ħat iżgura li l-efsa taħdem mod trasparenti anka dwar il-GMOs, inti għat prova taħdem favur riforma għall-efsa u uh, anka għall-efsa f'dak li għandu xieqsam il-GMOs. U anka sakemm aħna ma jkollniex il-permess fuq eh, il-territorju Ewropew u anka dwar il-kwistjoni ta' reġjonalizzazzjoni, inti ħat imponi moratorju moratorium fuq il-GMOs? on the unauthorized uh, GMO. Rigward il-livelli ta' GMOs li mhumiex autorizzati, rridu noqogħdu ferm attenti għaliex din diġà ġiet applikata fil-fatt fil-settur tal-ikel u jekk din għandix tiġi applikata għall-alf u għall-affarijiet oħra hija xi ħaġa li verament irridu noqogħdu attenti dwarha. Għandi inserraħ moħi fuq EFSA EFSA teżisti għal għan, għanda għan biex tipprovdi u kol konsulenza xjentifika reali solida u vera u għadejjem tajjeb li naraw li naraw xini il-perċezzjoni ta' din l-aġenzija kiex vera u aħna ser naħdu bisħieħ dwar dan. Pero minix se nabdiga mir responsabilta tiegħi għaliex wara kollox miex lefsa li tawtorizza imma il-Kummissarju innifsu. Jiġifieri minn hawn rridu naraw l-affarijiet, ir-responsabilità u tieqa u mhux ħanuża l-Aġenzija tal-EFSA biex naqdi għan ħlief dak li infittex evidenza xjentifika solida, pero ma tiddependi minni li niddeċidi jekk għandu xikunem autorizzazzjoni ġenerali jew kondizjonali u meta ngħid kondizzjonali ġifiri kondizzjonijiet fl-awtorizzazzjoni jew inkella fl-applikazzjoni tal awtorizzazzjoni Però it-tweġiba tiegħi qed mistoqsija tiegħek l-oħra hija le li jien mhux nkun skjaf ta' EFSA, però lanqas min ser ninjora tajt eh, dak li tajt EFSA. Naf xinu ma sensitivitajiet ta' dan il-fajl, ta' dan is-suġġett, naf li jeżistu l kontroversi u x'kontroversji seħħew u naf kemm u konvenjenti għal konsil li jħalli dan is-suġġett fidejn il-Kommissjoni u ma jafsux proposti lanqas il kwissjoni ta' l-użu ta' sussidjarjetà fil-proposti marbuta mal-koltivazzjoni ġifiri li pajis ser ikun liberu li permetti l-koltivazzjoni jew le fil-ħdan il-pajis tijaw ħlif rigward il-kwistjoniet marbuta mas saħħa u l-ambjent għaliex dawra kollox jaqgħu bħala eh, responsabilità tal-Kummissjoni. Issa l-aħħar round għall-aħħar round għanna l-aħħar kelli Mr. Nicholson. Grazzi tassew sur President Kummiss eh, Dr. Borg. Mela, fl-istess linja nixtieq insaqsik dwar il-fatt li aħna fl-Ewropa rridu nimpurtaw ammont sostanzjali ta' elementi għal għal eh, tip ta' soja u tip ta' kol għamħa partikolari. U għanna bżonn ukoll tip ta' licenzi feħdan l-Unjoni Ewropea sabiex bekk inkun nistgħu nindirezzaw l-ispejjeż għoljien fl-ikel li qed jiffaċċja wkoll din l-industrija f'dan l-istadju tal-kriżi. Is-Dr. Borġek jogħġbok. Jiena naf li jeżistu sensittivitajiet fuq din il-kwistjoni u nafu kol rigward it-tikketjar tal-kontenut tal-GMO li jaqbess ċertu ammont, ma nafx hekk 0.9 fil-mija, hawnhekk iridu nadottaw ċertu kriteri xjentifiċi. Rigward il-koltivazzjoni nifisa, naf li hemm rapporta rapport ta' Serelin li jena rrid nikkonsidra u dan bħalissa jinsab u l-aħħar evalwazzjoni ta' EFSA. Pero rigward l-importazzjoni na senżom ma' regoli kif huma l-lum. Sakemm ovvja l-EFSA ma' turinix jew tindikax mod ieħor għax dak il-każ jiena rrid nawtorizzaw niddeċidi jiena stess. Jiena naf li hemm miljuni ta' ettari barra l-Unjoni Ewropea li jikkultivaw prodotti bil-GMOs naf li rezistenza li f'dan il-parlament fuq dan il-fajl edha hemm ukoll għax hija kwistjoni sensittiva u għalhekk tkun ħaġa responsabbli li kieku ma nieħux il-perspettivi kollha in konsiderazzjoni kif ukoll il-perspettiva tal-Parlament, allura mhux ħa nimxi fuq affarijiet li huma daqshekk sensittivi, mhux ħa naġġel u ħanuża wkoll il-prinċipju ta' prekawzjoni fejn u raġonevoli għaliex fejn m'hemmx evidenza xjentifika wieħed ovvjament iriqgħod pass lura aktar milli jagħmel pass il qudiem Grazzi. Vielen Dank, Herr Borg. Jetzt. Grazzi tassew, Dr. Borg. Aħna issa nistgħu ngħaddu għal round li miss aħna konkludejna il-round mill-Komitat tal-Agrikoltura u issa nistgħu ngħaddu għall-aħħar round ta' kellima. Dan huwa magħmul minn disa' mistoqsijiet. Għandna tliet mistoqsijiet twal. U jekk intom tagħmlu mistoqsijiet twal tistgħu tagħmlu mistoqsija supplementari jekk tixtiequ. Umbat għanna sitt mistoqsijiet osra. U l-ewwel mistoqsija fit-tul ser tiġi eh, imresqa mis-Sinjora Jakudakis. Aħna tkellimna dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea u jiena kontent li jinti mintix kontra tuħ sensibli. Jiena eh, dinja fil-fat talba minnaħat tal-konstituenti tiegħi. Aħna t-nitkellmu kol dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea u jiena kontent ukoll bil-pożizzjoni tiegħek fuq rigward il-konflitt ta' interess. U nittama li il-każin tal-banda mhux se jindaħal max xogħol tiegħek bħala kummissarja kien tiġi konfermat. Pero x'inhu għal pjanijiet konkreti tiegħek? meta niġu wkoll għal konflitt ta' interess li għandhom x'jaqsmu wkoll ma' amministrazzjoni ħażina u anki eh, eh, auditing li dubjuża u anki fl-interess ta' valur għal flus. Inti ser tipproponi tuħ sensibli wkoll fil-budgets. Signor kollega Jana Kudakis, jiena nixtieq li issa li qed issaqsi t mis mistoqsija supplementar nixtieq li issaqsija fuq eh, il-portafol tal-kummissarju. Issa fidejk sur bord jekk inti tixtieq tweġiba din mistoqsija jew lex naf li mhix fil-portafol tiegħek. Mikrofonu. Mela li għennet nixtieq ngħid ħaġa importanti jina membru tal-kazin tal-banda, però man doq lebda instrument. Jiena nappoġġom biss però ma naħsibx li dan ħaj ħajoħloq konflitt mal-portfol tiegħi bħala kummissarju tas-saħħa u tal-konsumaturi. Anke jekk ikun hemm iċ-ċans li dan isseħ jiena ninsab ċert li intom tifmuni kif kun nirriżenja f'dak il-każ. U allura ma nibqax nattendi ċertu okkażjoni speċjali fil-każin tal-banda, però rigward il-tuħ sensibbli. Il-problema hija din, x'inhu sensibbli, adegwat u li ma oqsma għandhom jitnaqsilhom in-nefqa tagħhom. Għaliex meta niġu għal settur tas-saħħa, jekk aħna naqtaw b'mod arbitrarju, naqsu l-ammont ta' flus, ovvjament se noqtu n-nies li qegħdin ibatu dawk li ma vulnerabbli jew minħabba l-età tagħhom jew minħabba ċirkustanzi. Però hemm modi kif nistgħu naqsu n-nefqa mingħajr ma innaqsu l-livelli tas-saħħa u l-ħarsin tas-saħħa billi nużaw teknoloġija moderna bħal il-e-health, e-health scoreboard, għanna networks u koll fejn l-anzjan ikun jista' jiġi monitorat mill kumdita ta' dar tiegħu hemm ukoll innovazzjoni ġodda li jistgħu jiġu użati, jina ġejt informat fil-fat li numru kbir ta' medicina brevettata li ħatoħroġ minn ftit ta' snin oħra ġifri din ħatwasal biex tnaqqas in fuq il-mediċini infushom. Fuq il-konflitt ta' interess jiena diġa qatt li il-rekomandazzjoni tal-qorti tal-awdituri dak li għandu x'jaqsam ma' żewġ aġenziji li jaqgħu taħt il-portfol tiegħi li mhumiex parti f'sanko għaliex huma indipendenti Dawn ser nimplementawhom, però jiena ovvjament se ikolli konsultazzjoni mal-kummissarji l-oħra sabiex naraw jekk nistgħu konna regoli komuni għall aġenziji indipendenti fiħdan l-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Forsi huwa possibbli li forsi innaqsu mbaxxu daqsxejn il-volum tal-istorbu minħabba li verament huwa diffiċli speċjalment għal Dr. Burge illi ilu iwieġeb mistoqsijiet tal kważi tliet sigħat. Ġifieri jekk iġobkom jekk għandkom titkellmu jekk iġobkom oħorġu barra minn din il-kamra. Frågor om tobak, GMO och djur med mera. Men jag har inte svarat på vilka lagstiftningsförslag ni vill genomföra för att genomföra alkohol. Grazzi ħafna dwar il-proposti leġislattivi inti li ma tixtieq implementa anke f'dak li għandu x'jaqsam l-istrateġija tal-alkohol. Naf li eh, inti qed li tixtieq tagħmel dan. Iżda l-problema hija din, jekk aħna ħankunu onesti. Aħna qegħdin naraw li din hija kompetenza esklusiva nazzjonali, però bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin inti kont responsabbli illi Malta pereżempju dak li għandu xaqsam mis-saħħa u eh, id-drittijiet ta' riproduzzjoni dak li għandu x'jaqsam l-anijiet tal- Millenju Gordan tneħħa Inti mintix ħat prova bħala kummissarju Ewropew illi tipprova tbiddel din il-direzzjoni li bdejt imxi fija? I was not involved in Malta. Jina f'Malta ma kontx involut f'affarijiet marbuta mal-HIV sa fejn għaffien. Eh, l-impenn fuq l-alkohol huwa mbaċċar, aħna għandna il-programmi li jinkludu il-ġlida kontra l-HIV u l-AIDS, issa fuq il-linji li jina fil fat semmejt, ġviri dinjanjasi, prevenzjoni, kif ukoll kura u it-neħija ta' l-istigma għal persuni li għandhom l-HIV. Dinja traċedja, ma' nixan nilabu bil-traċedji tal-persuni, u għallura l-opinjoni tijaj hija ċarissima. Issa rigward l-alkohol, din hija xi ħaġa li teżisti bħal Eh, ma jizistu sigaretti, jina diġa semmejta din il-ħaġa hija xi ħaġa li tittiġi implementata fil-ġlida tagħna kontra l-marta li aktar milli niġġieldu marda wieħed għandu jiġġielet il-fatturi ta' riskju kif diġa semmejt qabel l-alkohol mod partikolari, ġifri mhux qed ngħid li nipprojbixxu l-alkohol imma nispjegaw il-konsumaturi li dawk li jkonsmaw l-alkohol dwar il-perikli tal-alkohol. X'jista' jiġri? Għax aħna fiħdan ma nafux eżattament xiġri fis-sistema tal-bniedem meta wieħed jixrob l-alkohol, eh, speċjalment f'dożi eċċessivi. Of course. Iva, grazzi tassew. Pero, kolli najt ma konċ ċar biex weġibt il-mistoqsija tijaj, inti użajt eh, il-seta tijaj pala ministra tal-affarijiet Bajranin biex tibdel il-liġi fuq il-reproduzzjoni sessuali. U anki fil-ġnus uda, sa kif inti jattaj li mux tatuża setat tijaj pala kommissarju biex tamelek u kol bil-politika tal-Unjoni Ewropea. Jina ma indirizzajt il-ġnus maquda fuq din il-kwistjoni. Jina indirizzajta ħafna drabi fil-vant nofsani, fil-Mediterranu, l-importanza li kolna politika mediterranja, pero jien pala ministru tal-affarijiet barranin, għatma indirizzajt dawn il-kwistjoni blebda mod, għatma waqaw taħt il-responsabilta tija jina attendejt l-Assemblea Ġenerali, naħar darba li kont il-ġnus ma' u fatt eh, attendejt l-Assemblea, pero ma' semmejċ il-sujġet bl-ebda mod kontet nirrapprezenta il- eh, Prim Ministru bħala Viċi Prim Ministru kontet nitkellem fuq kwistjonijiet politiċi għaliex dik kienet is-saħħa tiegħi però issa b'dawn id-dossiers kollha rigward is-saħħa u l-konsumatur li ma tan differenti minn affarijiet barranin jiena qiegħda qiegħed nidri nidra dawn id-dossiers u nixtieq niskuża ruħi jekk jiena ma fimx kull dettal fuq dawn dan id-dossier jiena kull ma kelli tleġġimat biex inħejji ruħi għal dan ismih, pero iffurmawni jekk għajduli jekk jiena qed xi ħaġa li jiena forsi ma kontx responsabbli rigward is-suġġett, però għax fil-każ dak il-każ jien ma niftakarx tajjeb. Monsieur le Président, Sir President, Grazzi, Sur Borg. Jina nishti niġi lura għal kwestjoni tal-GMOs u l-EFSA u għandi mistoqsijiet sempliċi ħafna lik. L-ewwel net dan il-Parlament ivvota wara l-ewwel qari fuq test biex biddel id-direttiva fuq il-GMOs. Issa qed nistennew il-pożizzjoni tal-Kunsill, inti taqbel illi aħna għanna nibdew it-tieni qari eh, bit-test illi il-Kunsilli kun talf il-qbil tiegħu. It-tieni net inti għat illi inti kellek għal qalbek ħafna l-indipendenza tal-efsa ħaġa tajba di inti biħsibek tieħu miżuri konkreti biex effettivament it-tejjeb mhux biss il-perċezzjoni imma ir-realtà il perċezzjoni imma ir realtà tal indipendenza ta' din l-Aġenzija u mill-banda l-oħra inti biħsibek tirrevedi s-sistema ta' evalwazzjoni mod partikolari għal dak li għandu xaqsa ma' GMOs, kif għal ċerti eh, stati membri talbu li kunem revizjoni ta' dawn is-sistemi, inti lest illi tirrevedi dawn il-linji gwida? Yes, it is important that the perception. Iva, importanti li il-perspettiva tkun reali ma il-kwistjoni tkun reali u kol, aħna għandu jkollna perspettiva tajva mbagħad fir-realtà ma jkun hemm l-ebda indipendenza, anzi bil-kontra, it-tnejn għandhom ikunu marbuta fl-imkien. Jekk ġejt mifhum dan il-mod, nixxi nikkjarifika daqsxejn dil-kwistjoni. Jiena minix ser inkun skjaf ta' EFSA, Signora Lepagina, qed inkun ċara hawnhekk. Da ma jfissirx li jiena minix ser nikkonsidra eh, kull meta l-EFSA toħroġ parir solidu u xjentifiku fuq din il-kwistjoni. Fuq il-GMOs jiena mhux ħa naġġel fejn aħna ma nafux Jiġifieri m'iniex ħanieħu deċiżjonijiet fuq din il-kwistjoni għax hemmhekk hemm ħafna implikazzjonijiet. Issa meta ma neħdux deċiżjoni hemm ukoll implikazzjonijiet legali. Kif tafu l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja toffri possibilità li l-proċeduri jitresqu għal nuqqas ta' azzjoni. Pero Ippermetti nati eżempju, jekk ikun hemm ir-rapport ta' Seralini fuq il-koltivazzjoni li ġi kritikat mhux biss minn efsa, Imma ġi kritikat ukoll minn Aġenziji Nazzjonali wkoll rigward il-metodu u anki it-tmexxija ta' din ir-riċerka. Jekk jiena m'għandix evalwazzjoni aħħarija ta' dan ir-rapport, importanti li ikonna dan l-evalwazzjoni aħarja minnaħa ta' nefsa qabel ma ngħaddu għal aktar azzjoni fuq dan il file Allura aħna ninsabu f'din is-sitwazzjoni. Tafu x'inhi sitwazzjoni, ġifri l-Kunsill qed iħallija f'idej il-Kummissjoni sabiex tieħu deċiżjonijiet. Wara kollox l-awtorizzazzjoni toħroġ mill-Kummissarju innifsu u mhux minn EFSA u aħna rridu noqogħdu verament attenti f'dan ir-rigward u naraw li nieħdu l-aħjar deċiżjoni ta' xek nieħdu deċiżjoni teżjena daw ser ikollhom effetti negattivi ħafna pero f'dan l-istadju d-deċiżjoni tittieħed. Oui, juste un mot, euh, monsieur. Ippermetti e li sur Boġ. Inti eh, se tippretendi fil rigward tal-GMOs, eh, studji ta' tossiċità fuq meta ta' żmien twila li ma jeżistux bħalissa. Falkenbog. Excuse me, I did not understand one word. Skużawni, ma smajċ kelma wahda sa' kem waslet li traduzzjoni. Jina... Nirrepeti, nirrepeti. Inti biħsibek titlob studji ta' tossiċità fuq medda ta' żmien twila biex inkunu nafu x'effett għandhom fuq is-saħħa GMOs jew inkella se nibqgħu fuq studji eh, fuq medda ta' żmien qasira jiġifieri ta' eh, design ġurnata. Dan huwa importanti ħafna. As you know, Madam Lapage. Kif taf, Signor Lapage, meta l-Kummissjoni provat tamel eh, tamel mandatorju design ġurnata fuq il-kumpanniji kien hemm ukoll ftehim fuq din il-kwistjoni ġifieri biex inżidu design ġurnata tistgħu timmaġinaw id-diffikultajiet li nqalaw. Però jiena inżomm ma' xhieda xjentifika ma' evidenza xjentifika u anke mal-prinċipju ta' prekawzjoni mod raġonevoli li f'kwistjonijiet ta' dubju wieħed ovvjament irid jerġa' referi mill-ġdid Pero jekk dan ifassirx li aħna niblu l-metodu ta' EFSA biex toqgħod lura mill-regola ta' design ġurnata t testjar tal-annimali sabiex bekk ikollna ta' testjar fuq l-annimali biex ikollna perjodu aktar twil, din hija xi ħaġa li tiġi appoġġjata biss minn evidenza xjentifika. Per jini sabċert ċert li EFSA indipendenti tbiddel il-metodi tagħha jekk jitħoss li dan u l-aħjar ħaġa li jsir. Ma nasibx li dan għandu jiġi impost min-naħa tal-Kummissjoni nifissa. Thank you very much. So, jetzt kommen wir zu sechs weiteren Mela issa nistgħu ngħaddu sabiex nisimgħu lil sitt kelliem addizzjonali min-naħa tal-Kumitat tal-Ambjent u issa ħanibdew bil-mistoqsijiet qosra ġifiri mistoqsijin ta' 50 sekonda, żewġ minuti għat weġiba. Nibdew bisnija ħibna. Dziękuję bardzo, dziękuję panu. Grazzi tassew, grazzi għat weġibiet tijak sissa. Il-mistoqsija tijak konċiza aħna issa t-naddu kontra t-naddu mizmin ta' tilqim kontra l-influenza hemm ukoll kampanja żmien li ġej. Issa kif qed tara rwol tiegħek biex tistabilixxi tistabilizza s-suq ta' tilqim. Allura eh, rekomendazzjoni tajbin ħaj jingħataw biss il-kumpaniji biex jħorġu tilqim li ma siguri għal konsumaturi sa il-paniku li għal għala dal-aħħar f'dan rigward ta' tilqim taħseb li dan jista' jerġa' repeti ruħu x'taħseb li ħatkun relazzjoni tiegħek għal dan il-fenomenu. Dr. Borċek jogħġbuk se titkellem. Aħna ma nistawx noqogħdu ma mingħajr ma jkollna tilqim Rridu nanalizzaw anki nanalizzaw kull eh, evidenza xjentifika, rapporti sabiex bekk nassikuraw li it-tilqim huwa sigur. Xi drabi rridu niġġieldu wkoll kontra preġudizzi li jistgħu umu kontra t-tilqim għaliex aħna nafu t-tilqim jisalvaw ħajjitna wkoll dak li jena jħassibni u jiddisturbani il-meta kienem teddit fil-tassaxħa fil-passat, pal meta jfaqqaw Mart, aħna pal Unjoni Ewropea ma tantx ħadna reazzjoni motolistiku kull waħda, kull wahda waħda minna ħaseb li stajna niġildu waħedna sakemm aħna irdunajna li skont eh, dan jottu kol skont il-prinċipju sussidjarju meta eh, eh, l-affarijiet ma jistgħux jiġu deċizi mill-istat jien naħseb li l-Kummissjoni u ċentru għandu jindaħal sabiex jipproteġi is-saħħa ta' 500 miljun persuna konsumatur. U għalhekk anki fis suġġett speċifiku li intom qed issemmu til im wieħed fid-direttiva tal tas-saħħa li qed tiġi diġà diskussa fil-Parlament u nittamaw li din ser tkompli u koll pala diskussjoni, fi diskussjoni tana, ġala darba jinniġi konfermat. F'dak il każ aħna nistaw nsibu bazi legali fejn aħna jistaj kolna ehm, eh, tip ta' xiri publiku fil-qasam tal-tilqim biex ma jerġax jiġri dak kif seħ fil-passat fejn numru kbir ta' aktar uh, numru kbir ta' tilqin jiġi mitlub aktar mill-li kien hemm bżonn bad ħadd ieħor jispiċċa b'xejn. U mbagħad nafu li meta ma jkunx hemm tilqim disponibbli il-prezzijiet jisparaw il fuq. għalhekk aħna rridu naraw li ma jkunx hemm babis fil-prezzijiet ta' tilqim għaliex dawn huwa xiri pubbliku wkoll u għalhekk rridu naraw li jkun hemm koerenza f'dan ir-rigward. Signora Gardini, grazzi l-falsifikar ta' prodotti għamel ħafna ħsara li produtturi tagħna b'mod partikolari f'mument ta' kriżi, ma meta nitkellmu dwar falsifikar ta' prodotti tal-ikel, anki bħal pereżempju ta' mir mediku wkoll. Ikun e, e, hemm riskju ta' fis-sikurezza minkejja regolamenti tagħna fl-Italja s sena li għaddiet ġew sekwestrati 24 miljun ta' prodotti tal-ikel e, li kienu folots. Inti x'beħsibek tagħmel biex tiġġieled dan il-fenomenu li għamel ħsara għas-saħħa, għas-sikurezza u għall-ekonomija tal-Ewropa? Sur Boġ, kjoġbok. Grazzi ħafna, Signora Gardini. Jina naf x'inhuma dawn id-diffikultajiet eh, u ma diffikultajiet u problemi li joħol u ukoll eh, kompetizzjoni zleali għaliex dawk illi jimxu mal-liġi eh, issir diskriminazzjoni kontra tagħhom mill-liġi stess. U naf ukoll illi aħna għandna regoli Eh, stretti ħafna fir rigward ta' prodotti agrikoli dana barra mill-pajis. Eh, Imma dan ma jeżistix eh, ma jeżistix fuq prodotti li mumiex agrikoli. Jina nistanajt li jina sodisfatt bl-implementazzjoni ta' regoli ma' impressjonat li u koll miljoni ta' dawn il-prodotti li huma jew folots u ma saħan sitra anki perikolużi ġew sekwestrati mill-aġenziji tagħna. Hemm bżonn li nikkollaboraw iktar magħhom għaliex dan eh, jagħmel ħsara ekonomika eh, kbira fil-pajjiżi fil konċernati. Mbagħad dwar il-tamir eh, mediku din hija xi ħaġa iktar u iktar perikoluża għaliex hawnhekk qed nitkellmu propju dwar is-saħħa u jeżisti tamir ta' dan it-tip illi huwa riskjuż ħafna li hemm bżonn li jiġi eżaminat uh, bir-reqqa ħafna u malajr iktar minn uh, eh, min dak illi jeżisti llum. U iva kien hemm inċidenti eh, li werruk importazzjoni ta' prodotti li mhumiex agrikoli li jagħmlu ħsara lil tfal. Nafu wkoll illi fl-Unjoni Ewropea wkoll kien hemm tamir mediku li eh, intuża u li eh, għamel ħafna ħsara u wassal ħansitra għal ta' ħafna nisa. Jiena se nitkellem bl izvedis Intelligenti Dr. Borg weġib bila għal-ħafna referejt għal leġislazzjoni li teżisti dwar l-abort inti li kull stat membru jiddeċidi għalli ħin nifsu u referejt ħafna għal dak li diġa adottat il-Kommissjoni imma b'dak l-approċ nistaw indaħlu eh, lil kulħadd bħala kummissarju, kulħadd li kapaċi jitallem l-affarijiet kif tallim int, imma xieġri fil-ġejjieni inti dejjem għati li kwistjonijiet li rigwardaw l-abort u ma kol kompetenza tal-istati membri iktar u iktar ma hija xi ħaġa li tikkonċerna kull waħda minn nisa fl-Europa u 75 75.000 marra tmut madwar id-dinja um, minħabba uh, l-abort, abort illegali. Inti x'beħsibek tagħmel biex tħas tħares il-drittijiet uh, tan-nisa hawnhekk. Aħna ma status quo, rridu titjib. Di miex kwestjoni li wieħed ikun intelligenti jew ikun uh, bravu, hija kwistjoni sempliċement li wieħed jirrispetta it-trattati huwa ċar illi fuq dawn il-kwistjonijiet jekk wieħed jippermettix jew le ċerti prassi, ċerti affarijiet li jsiru jiddependi mill-istati membri. It-trattati ma jien ġew approvati mill-istati membri kollha irratifikati aħna maħniex federazzjoni. Aħna sui generis organizzazzjoni sui generis ta' stati membri eh, fej u li xoħud eh, fuq ċerti aspetti hemm il-kompetenza tal-Komissjoni esklusiva, fuħrajn kompetenza maqsuma u fuq smoħrajn bħal fil-qasam tal-kura tas-saħħa dak li naħseb jien u dak li taħseb int u dak li naħsbu l-kol flimkien. Ja kwistjoni illi is-servizzi tiegħi jekk jiena niġi konfermat bħala kummissarju ma jistawx jitħlu fihom filoti ta' dan is-servizz jew flima tip ta' servizzi tas saħħa jekk ikunx għal e, e, direttiva tal-kura tas saħħa transkonfinali jew oħrajn din hija deċiżjoni tal-istati membri u dan mhux qed ngħidu llum għax tal-lim affarijiet e, eh, kif suppost ngħidhom. Din hija xi ħaġa li qed jien u anki kummissarji oħrajn għal-għom. Jiena rajt ħafna mill-mistoqsijiet parlamentari li saru fuq dan kwistjonijiet sensittivi ta' etika u tweġiba dejjem kienet l-istess. Irrispettivament ta' xwieħet jaħseb, dawn huma kwistjonijiet illi jridu jiġu deċiżi mill-istati membri kull wieħed waħda minna għandu l-opinjoni tiegħu għalla ħares kulħadd jaħseb l-istess u kulħadd irid bil-fors jemmen u, u, u, u jifema l-istess, imma jien besibni nimxi ma' trattati mhux se nindaħal fi programmi li jeżistu diġà għaliex dan ikun illegali. U jiena m'għandi ebda ħsieb illi nagħmel dan. Karl Heinz Florence. Dr. Borg, issa li wasalna fl-aħħar nixtieq ngħidlek prosa tal-preżentazzjoni tiegħek. Għandi mistoqsija għasira minn tiegħi fil-politika ambjentali aħna għandna din il-kwistjoni għandha x'taqsam ma' responsabilità tal-ħarsien tal-ambjent. Inti tista' taħseb illi fil-fatt tista' tbiddel il-prezzijiet li ħajkunu imposti fuq il-prodotti tat-tabak. It-tieni mistoqsija jiena ma nistax nevita il-insaqsija. Jina ħdem tajjeb mal-sur Dalli u kif inti tista eh, tiżgura illi sur Dalli kollu aċċess għal dokumenti sabiex ikun jista' jipproteġ lilu nnifsu, jiddefendi lilu nnifsu anzi. Sur Borġi Kirġbu. <laughs> On the second question, Mr. Fuq it tini mistoqsija, Sir Florence. Wa, diffiċli għalija li nwieġeb għaliex jiena rrid nimxi skont il-liġijiet ta' din l-istituzzjoni U jiena ovvjament eh, senajt Iva għal kull talba l sir eh, skont eh, il-liġijiet ta' din l-istituzzjoni jiena imbarazzat ħafna ma nafx naqbad najt fuq dan il-kas ma nista' najt xejn jiena diġa fil-bidu illi kienem riżenja, riżenja tfisser illi irrid ikun hemm sostitut u il dawn iż-żewġ kwistjonijiet irridu jitħallew eh, jibqaw separati u m'għandhomx influenzaw il-xurxin. Jiena nixtieq nissigurak sur Florence illi il-bib tal offiċu tiegħi jkun miftuħ mhux biss għalik kimma għall-membri onorevoli kollha biex niddiskutu kwistjonijiet li jaqgħu fil-portafol tiegħi mhux biss għax huwa konvenjenti għalija li najtek imma lix hekk supposti wieħed jimxina inni fil-Parlament 20 sena nafx ġifieri skrutinju parlamentari Imma naf u koll xieġifiri li wieħed jikkollabora mal-parlament għaliex aħna għanna sistema li biex wieħed ikun ministru irrid ikun membru tal-parlament ukoll parlamentarju. Eh, Dina sistema li toġobni lili għaliex hekk jifisser li wieħed irid ikun dejjem ippreparat, dejjem attent u irrid jittestja wkoll dak li tkun qed eh, jipproponi mal-kostitwenti tiegħu stess. Issa dwar id-direttiva ta' tabak tista' Eh, tifhem dinja xi ħaġa li kulħadd qed jistennija għax hija kwistjoni wkoll ta' kredibilità. Għaliex jekk hemm xi li jaħsbu illi eh, dak li ġara se jkompli it-tawwal il-proċess biex tinħarġ id-direttiva, irridu noqogħdu naqra attenti Issa naraw il-Parlament u l-Kommissjoni jiena żgur minix beħsibni illi indajjef din id-direttiva li qiegħda bħalissa eh, tiġi diskussa. Grazzi ħafna Sur Borg, żewġ mistoqsijiet fuq il-benesseri tal-annimali. Taqbel miħaj li l-leġislazzjoni eżistenti bħal dik dwar il-kosmetiċi tkun implementata u inforzata kif inhi mingħajr ebda emendi u li l-aħħar parti tagħha tkun implementata s-sena d-dieħla f'Marzu, un dwar it-trasport tal-annimali, Kenna l-assigurazzjoni ta' tnejn mill-predeċessuri tiegħek li se jkun hemm revizjoni tal-żmien għat-trasport tal-annimali li se jkunna proposta leġislativa li l-in minn dak li inti għat fuq l-inforzar. Tista' timpenja ruħek illi u tajdilna illi se jkun hemm liġi fuq it-trasport tal-annimali? Grazzi ħafna passaltu kont fil-qosor ħafna. Kjoġ Boxer Boy. Grazzi ħafna, Signora Rock Parent. Fu eh, l-ewel eh, mistoqsija dwar il-benessir tal-annimali u l-leġislazzjoni dwar il-kosmetiċi, jina deġat li dan huwa tant proċess tqil Eh, proċess twil u komplikat biex din il-leġislazzjoni tgħaddi minn din il-proċedura u hemm raġuni għal dan għaliex din hija regola mhux biss se tapplika l-Ġermanja u f'Malta, imma se tkun liġi li tapplika l-kontinent sħiħ. Għal daqsant hija ħaġa raġunata li l-proċess ikun twil. Mbagħad la darba tgħaddi liġi anke bil-perjodu ta' tranzizzjoni li jkun marbut magħha nippruvaw nivvintaw xi ħaġa biex din ma tiġix implementata u dan mhux sew. Bil-Latin najdu fakta lex inventa fraz, e kif ta' di liġi, niprovaw insibu mod kif se naħarbu minna. U jina ma naħsibx illi tkun ħaġa tajba illi namlu għed b'dan id-dossier. Jina nemmen illi il tit-tidħol fis seħ kif diġa deċidew il-Parlament u l-Kunsil, għanna nimmonitorjaw l-effetti ta' din il-proibizzjoni għalix barra kollox aħna kull ma namlu jiġi ibbażat fuq eh, eh, evalwazzjoni tal-impatt anki wara li kunu għaddew l-affarijiet u nsit raġuni oħra. Jekk aħna ma namlu xek, l-industrija għat mi se tipprova issib mezzi alternattivi ta' kif tittestja il-kosmetiċi, apparti li tittestjon fuq l-annimali. Bl-Inglis jajdu Necessity is the mother of invention. Meta jkun hemm bżonn wieħed ikun kreattiv. Meta wieħed ikun sforzat li jfittex alternattiva jispiċċa biex isiba dik l-alternattiva. Ġifieri iva il-proibizzjoni trid tidħol fis-seħ f'Marzu 2013 fuq it-trasport ta' l-annimali. Jina naf illi ħafna drabi il-wedi tisiru mbagħad ma jinżammux u eh, eh, jerġaw jiffaċċaw biex najtek, imma jiena żgur se nara x'nistgħu nagħmlu flimkien mal-kummissarji l-oħrajn naraw eh, kif nistgħu intejbu ir-regoli eh, eżistenti, kif nistgħu intejbu din eh, dawn ir-regoli dwar il-tmin sijat għal massimu trasport tal-annimali. Grazie ħafna, Sur President, jiena bħala l-aħħar kellim għandi il-kumment minna ħatijaj li naħseb li verament tajt performance tajba, mux bissurajt li inti intelligentista, inti u koll li inti beħsibek li timxi skont il-karta trittijiet tal-bnidem u għalina pala Parlamentu Ewropew, din hija xaġa importanti ħafna, inti kont pala Ministru tal-Ambjent ta' tlet snin u inti kif ħataħdem f'kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu mal-ambjent. Aħna minnaħa tal-Kumitat tal-Ambjent żgur li nappoġġaw ix-xogħol tiegħek f'dan il-qasam u t-tieni mistoqsija tiegħi inti kif taħseb li ħajkun ħatkun relazzjoni tiegħek mal-Kumitat tal-Ambjent fih dan il-Parlament Ewropew inti bessibek illi iżurna sikwit ki blima mot inti bessibek fassal il-kuntat li ħajkollok mal komitat tal-Ambjent għalina u importanti ħafna li ħana nkunu nafu minn qabel illi inti qed tieħu bis-serjetà rwol tal-Parlament Ewropew u uh, anka fil-kontest interistituzzjonali tal kolleġizlazzjoni aħna nafu li m'għandniex dritt tal-inizjattiva, però inti ħat isma' leħenna xorta waħda u inti kif ħat taħdem mal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Grazzi iva dawk kienu ħafna mistoqsijiet mhux waħda żur żieber imma insomma. Jekk jogħġbok sur sur Borġ. Żewġ minuti. Of course, no person in his right senses ħadd sensiħ bil-qeda floki illum se jgħid le jina qatt minn se niġi hawnhekk nikkonsulta magħkom ma tarax imma rrit inkun onest ukoll. Jiena se nuża il-ħin tiegħi bl-aħjar mod possibbli u dan wkoll jifisser illi nżomm konnessjoni u kuntat ma l-unika istituzzjoni fl-Unjoni Ewropea li hija eletta direttament miċ-ċittadini u li għandha eh, setat imseħħa, imsaħħa issa imma jiena nixtieq nikkonvinċi l kull wieħed waħda minnkom dawk illi taqblu miegħi u dawk illi le, dawk illi uh, eh, tixtiqu illi jiena ninħatar kummissarju u dawk illi għandhom id-dubji. Jiena nħossni komdu għamnek fil-parlament għaliex xina eh, deputat jiena fil-parlament naħdem Jina minni xaħat illi għatma ma eh, marraħabbat fuq il-bibin tan-nis tal-kostituenti, għat ma faċċa elezzjoni, għat u mux kapaċi jifem il-bżonnijiet tal-nis. Issek għettajt eh, ġinekologu illi ma jafx ġifiri eh, mara tati twellet tarbija għalix għat ma welletu. Il-fatt li jien għandi l-iskrutinju tal-Parlament jatik vantaġġ, ma vantaċ li trid tużax sew jekk eh, inti dan il-vantaġġ ma tużax ma jagħmel ebda eh, differenza, imma jekk inti tkun tassew konvint illi inti ġejt elett mill-ċittadini mil, mil għal raġuni kif inħossnijin, mela dan ibiddel ir-relazzjoni li wieħed jista' jkollu mal-Parlament jiena l-kollaboraturi tiegħi ngħidilhom eh, tilmentawx meta tirċievu mistoqsija parlamentari għaliex dawn il-mistoqsijiet jaslu propju fuq dawk il-punti fejn hemm djufijiet fid-dipartimenti tagħkom. Għalhekk eh, nittama li dan il-kliem il-kliem issir fatti, però mbagħad intom tridu tiddeċidu wara li tkunu ikkonfermajtuni jekk jiena kunx żammejt il-wedit tiegħi jew le. Grazzi ħafna Sur Borġ, wasalna fit-tmiem. Wasalna issa fit-tmiem tal-mistoqsijiet. Wissa, inti għandek l-opportunità li titkellem għal ħames minuti jekk trid jew anke għal inqas minn ħames minuti sabiex tagħmel l-aħħar istarrija u mbagħad jitkellem is-Sur Harben u mbagħad nagħla eh, din is-sessjoni ta' smih jekk jogħġbok għandek il-kelma għal ħames minuti. Thank you, Mr. Chairman. Grazzi, Sur President. Grazzi ta' kem kontu ġentili mi f'din il-ġurnata ta' imġiba tajba Naħseb illi kellna dialogu xira u siwi. Mhix kwistjoni li wieħed ikun intelligenti. Jiena sempliċement kont jien. U jkolli ngħid u għemnuni meta ngħidlek illi dak illi rajtu llum dak u jien. Jiena dak li għandi f'moħħi samtu ma maħbejt xejn Jiena provajt inwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom bl-aħjar mod possibbli. li jekk għamilt xi żbalji. Jekk forsi mar nexxilix inwieġeb il-mistoqsijiet kollha tagħkom, imma wieħed ma jistax jagħmel mirakli fit tliet u xek. Imma jiena fimtu kol l-entużjażmu Eh, tal-mistoqsijiet tagħkom illi dan huwa portafoll li jolqot il-ħajja reali tan-nies. Dawn mhux affarijiet ġeneriċi kif konna nagħmlu eh, fil-kuntest tal-affarijiet ġenerali jew affarijiet barranin. Din hija il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna u l-membri tal-parlament madwar id-dinja jekk jagħmlu xogħolhom kif imiss dejjem ikollhom kuntatt dirett mal kostitwenti tagħhom fil-meta kont qed indur jiena niltaqa' man-nies xi ħadd li meta aħna nippreżentaw proposta tkun ġiet marbula anki fil-Parlament biex naraw x'impatt se jkollha fuq l-industrija. Aħna m'għandniex nies li għandna seta' mingħajr responsabbiltà u jiena naqbel bisħieħ ma' dan il-kumment. U kull darba illi aħna niltaqaw jekk jiena niġi ikkonfermat u jekk ikolli il-pjaċir illi naqdikom, jiena dejjem se nżomm f'moħħi u se nibqa' niftakar dan il-kumment. Dan, dan il-kumment. Meta il-Parlament jiddeċidi xi ħaġa ikollu ukoll it-timbru demokratiku ta' miljuni ta' ċittadini u li l-Parlament ikun is ukoll kwistjonijiet oħrajn, elementi oħrajn li mhux soltu jkunu assoċjati mal-Parlament innifsu. L-ambizzjoni tiegħi jekk niġi ikkonfermat huwa li l-ewwel qabel kollox nagħmel proposta ambizjuża fuq il-prodotti tat-tabak f'jannar bat prom wed oħra li senżomma li nirrispetta l-iskadenza ta' Marzu 2013 għat testijiet tal-kosmetiċi fuq l-annimali, it-tielet net li nippreżenta proposta fuq il-klonazzjoni sa' nofs is-sena diħla l-2013 li tindirizza l-kwistjonijiet kollha tal-benessiri tal-annimali u raba l-iktar ħaġa jibsa illi ninvesti iktar eh, finfurzar aħjar. Nittama illi jiena irnexili nurikom illi mill-bidunet tal-politika, tal-karriera politika tija jiena tħalt fil-partit fl-età ta' 17 sena jiena dejjem id-defendejt u promovejt l-ideal Ewropew kien f'momenti diffiċli u anke f'momenti iktar faċli u illi jiena dejjem ħaddant il-valuri Ewropej, anki dak tal-non-diskriminazzjoni. Jiena norbot fuq il-kooperazzjoni mill-qrib ħafna ma'kom mal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna tal ajtuni u nittama illi ikonna l-opportunità illi naħdmu flimkien fil-ġejjeni qarib. Thank you very much, Dr. Borg, and now... Grazie ħafna, Sur Borg, issa nishtiq li jitkellem bis-Sur Harbour. Grazzi ħafna, Sur President, Iva, jiena xtaqt l-ewwel net. nirringrazzja l-Kumitat tal-Ambjent u lilek bħala President tal-Kumitat tal-Ambjent tal-li permettejt lill-membri tal-Kumitat tiegħi jkollu rwol importanti jkollhom rwol importanti ħafna ukoll f'dan is U dan huwa importanti ħafna l-opportunità li tajtuna minħabba li aħna nħidu bis-serjetà il-ħarsin tal-konsumatur. Nixtieq illi nfakkar għal fatt illi eh, dak li għal surborġ fil-bidu ta' dan ismiħ, ġifiri illi il-portafol tiegħu fuq l-Ewropa li tolqot iċ-ċittadini tagħna fil-ħajja ta' kuljum tagħhom u jiena naħseb illi inti ħadd ħafna impenni illum. lum U jekk inti ħad tkun approvat, żgur li ħanfakruk dwar dawn l-impenni li ħadd. Wana eh, eh, nafu li inti qed li tixtieq li jkollok relazzjoni sinċira mal-Parlament u din ħad tkun ibbażata fuq l-impenni li inti ħadd tal-lum jekk il-Parlament jiddeċidi li approvak. U eh, jiena naħseb illi fil-fatt aħna kellna smieħ illi kien organizzat tajab. Ħafna grazzi li l-ak sur President naħseb illi aħna narizzajna mhux biss kwistjoni li għandhom xjaqsmu mal portafol u mal-kwistjonijiet li huma relevanti żewġ kumitati, iżda anke kwistjonijiet oħrajn f'perjodu qasir ħafna ta' żmien. E, jiena issa bħala e, aħbar e, amministrativa nixtieq illi nistieden il-koordinaturi kollha tal-kumitat tiegħi sabiex niltaqgħu fis-sitta u kwart ħalli bekk aħna nkun nistgħu nanizzaw ismi ħalli mbagħad ikun nista' jiena nitkellem fis-semm il-kumitat fis-seba ta' flaxija jiena naħseb li verament kien xogħol importanti dak li għamilna llum wara nofsinhar. Grazzi lil kulħadd. Grazzi ħafna lilek Malcolm Harbour jiena fit-tmiem ta' dan ismih nixtieq ngħid li verament illum hija ġurnata tajba u l-lum aħna nafu li inti Dr. Borg tajt performance tajba u minħabba il fat li inti ma kellekx ħafna żmien sabiex tejjiruħek kellek inqas minn tliet naħseb li inti nexxilek xorta waħda twieġeb mistoqsijiet kollha u rejt li inti għandek il-kompetenzi fatwali tal-espertiż da li inti għandek karattru wkoll ġifieri dan u rejtu inti biċċar ukoll. Dak illi irnexxielna nagħmlu wkoll huwa illi il-każ ta' John Dalli illi aħna analizzajne sewa hawnhekk fil-Parlament Ewropew, aħna dejjem il-qajnieh tajjeb hawnhekk fil-Parlament Ewropew uħdamna ħdimna tajjeb miegħu u ħad gost illum irnexxina nisseparaw żewġ każijiet u eh, dwar eh, l-aċċess ġust għad-dokumenti għal surda li nittama li dan jista' jkun garantit li dan il-kapitlu jkun mitmum tajjeb. Inti tkellem fuq ħafna affarijiet li għandhom xassu mal-fatti eh, u mal-expertiz tal-portafol tijak u fil-fat taħna nafu illi aħna ħananalizzawk skont dak li qed inti jiena minix ħanantiċipa l-analiżi li għamlu iżda inti tista' tkun il-kummissarju li ħadd irrappreżenta l-500 miljun eh, ċittadinu l-iktar ħaġa importanti għal-jom hija s-saħħa tagħhom. U eh, dan huwa l-iktar qasam sensittiv u għal raġuni jista' jkollok responsabilità kbira ħafna. Nirringrazzjak għal darbohra tal-li konta għal dan is-smieħ tal-imġiba tiegħek u tal-li il-kol kemmintom kontu ġentili f'din il-ġurnata illi eh, tfakkar u tiċċelebra il-kortezija l-ġentilezza. Eh, sabiex intem dan ismieħ nishtiq nirringrazzjakom il-kol u nishtiq nirringrazzjaw kol 15 servizz illi anka minħabba n-nuqqas ta' żmien li aħna kellna xorta waħda rnexxilhom jorganizzaw dan ismieħ tant importanti illi verament huma Eh, rridu nirringrazzjam il-koordinaturi tal-Kumitat tal-Ambjent illi eh, l-lum nishtiq nfakkarhom ukoll li hawnhekk għandhom jerġgħu jkunu hawnhekk fis seba ħalli aħna nagħmlu l-evalwazzjoni ta' bejnietna ħudu daqsxejn ta' pawża minn issa sas-seba' nawguralkom il-lejla tajba għal dawk illi issa spiċċaw ix-xogħol tagħhom. Il-lejla tajba u grazzi ħafna.